naħsbu illi hija iktar forza u mhux djufija illi l-Ewropa qed turi. U għal dik li dak li huwa l-GDPR hija forza għall-Ewropa. U għaliex x'naħsbu fuq il-GDPR illum aħna search engine biss li tirrispetta il-ħajja privata l-unika illi tirrispetta il-, -tirrispetta il ħajja uh, aħna namru u kol privacy by design. U aħna ovvjament pala default għanna il-privatezza eh, uh, unħarsuwa bħal artiklu 25 tal-GDPR. Walek għanina id-dejta mżon tibqa wahda personali għax aħna għanna storja sħiħa ta' riċerka Iġifiri l-idejat ta'kom, anki politiċi, preferenzi sessuali, informazzjoni fuq id-dħul, fuq l-edukazzjoni tijak, jekk intix b'saħtek jew le. U għalek, huwa dak kollu jider minn search engine se niżviluppaw teknoloġija li qed titrina diġà riżultati tajba mingħajr ma niġbru id-data personali kollha tagħkom u għalhekk nikkonsidraw il l-ħajja privata hemm bżonn tinbidel ekoloġikament biex natu um, ehm, riżultati tajbin iġifiri mux biss tal-ġbir ta' dejta personali u għabbażi ta' din il-weda ta' ħarsin tal-ħajja privata, aħna nġbdu ħafna data fuq l-internet nistaw namlu kol AI, intelligenza artificiali mingħajr ma kompromettu eh, data personali ta'kom. U għalek eh, din titlob eh, data personali imma aħna najdu illa realtà hija bl-AI għanna bżon ta' ħafna data imma nistaw naħbu l-parti personali. Għanati eżempju sempliċi Jekk aħna nieħdu data tagħkom uh, fini me ta' mediċina bħala AI, jina ma jkollix bżon ikon naf jekk int jew jien li għandha l-influenza, imma mod anonimu jiena jkolli d-dejta fuq il-marda u mbagħad nibgħat kollox biex tkun AI u it-tabib jipoġġi d-data. Ġifiri din hija dan huwa il-mod reali kif wieħed jista' jagħmel artificial intelligence, intelligence artificiali, ma mingħajr ma kompromettu id-data personali tagħkom. Illum il-proposti għal-fatt illi memx din il-ġabra ta' data personali jekk aħna nsegu GDPR mod identifikatu ċar għal dak li huwa mhux biss ċbir ma' proċessar ta' data din hija forza għall-ekosistema Ewropea, ċfir valuri tagħna u e, inħarsu e, daw kollha li għandhom rwol imma nipproteġu mhux biss intraprizi imma koll il-konsumaturi u aħna nixtiequ inħarsu l il-konsumaturi u mbagħad il-kumpanniji namlu il-, -konsumaturi, l-intelligenza artifiċjali u ukoll eh, bir-rispett kollu tal-GDPR. Il-fatt huwa illi eh, skont il-kummerċ u l-modell kummerċali kom il-ġbir ta' data speċjalment meta l-utenti ma jkunux jafu, eh, dan huwa biss għal liħ imma aħna mhux biss dan, u għalhekk biex inkunu ċardaqs il-kristall u intikom prova ta' dana kollu, il-ġimgħa li għaddiet Google spjega li GDPR mhux se jorqotom tant għax Design fil-mija tal-kummerċ jiġu mill-hardware, ġifiri meta intkom tfittxu fuq eh, iPad, fuq search engine, unbat morru l-fnak jew ximkien ieħor, dan il-klik ifisser flus għal search engine. Jekk intkom eh, eterosessuali jew gay, jekk intkom musulmani jew insara eh, jew eh, rekwiziti oħra, imma Google a Google għal jina ili najdu da sitt snin mannix bżon ta' data personali ta'kom biex namlu l-flus. U min jgħid illi għandu bżonn id-data personali tagħkom biex jagħmlu l-intelligenza artificiali u di se tkun problema kbira għall-Ewropa, aħna najdilkom issa m'għandniex bżon id-data personali biex namlu l-intelligenza artificiali anke kanna bżon ħafna data minna ħatakom pro mux personali u ma rridux najdu il-nis li naħna nieħdu id-data bat nbijaw id-data tagħkom le xejn minn dan jekk intkom tagħmlu app għal rapport ta' temp se jkunem dawk illi illi fl-axar mill-axar se jihdu data personali ta'kom imma ovvjament jużaw mbagħad id-data personali tagħkom. Aħna f'kwant ma nagħmlux daqshekk u għal daqstant jiena nixtieq nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom, għan ixtiq nirringrazzja l-Parlament Franċis illi il-bira votaw l-artiklu 17a illi għandu xaqsa ma l-implementazzjoni tal-GDPR fil-leġislazzjoni franċiża u neħal fatt li intkom meta tiftħu l-iPhone tagħkom ċerti ġiganti eh, poġġu ħalsu ħafna miljoni biex ikunnu hemm by default imma minn għada ser ikolkom lazla għax issa neħejna l-kelma ekonomika. Mil-biraħ fil-axija fi Franza l-utenti forsi għandhom lazla li kolom search engine illi huma jaslu issa jkun tana jew taħbib tana Amerikan mal-menu issa għandkom lazla. Thank you very much, Mr. Leandri. Grazie, Sir Leandri. Issa naddu għal, Signora Marno. Għandek saħxar minuti. Grazzi. Eh, mikrofonu għal-kellim. Grazzi, eh, President, membri tal-Parlament Ewropew tal kommissjoni Grazzi tal-istedina biex nitkellem f'dan l-avveniment fuq l-influenza tal-GDPR fuq l-innovazzjoni teknika. Jiena riċerkatriċi eh, odja fil-Istitut fil-Ġermanja, fil-, fil, fil, fil kumpanija taħrim ħodz jina namlu riċerka fuq liġi u teknoloġija biex intejbu il-teknoloġija u il-privatezza bid-disin u anki soluzzjonijiet tal-IT. U għalhekk id-dikjarazzjoni tiegħi se tifoka fuq il bicċa kbira fuq l-avvanz ta' riċerka fil-gwad ta' GDPR u l-influenza tiegħu. Jiena nixtieq ngħid li GDPR jistipola l-innovazzjoni teknika u nixtieq nagħtikom xi eżempji ta' dan id-direttivi jifokaw fil-biċa kbira fuq il-għaliex tal-proċessar tad-data GDPR naħseb jifoka iżjed bl-approċ tiegħu għabbażi tar-riskju fuq kif fil-proċessar tad-data għandek ftit eh, rekwiżiti fil-GDP li qed jitolbu għal misuri tekniċi u ta' organizzazzjoni um, state of the art l-artikli 25 u 32 li jieħdu in konsiderazzjoni il-misuri tekniċi un bat għabbasi ta' riskju jiddeċidu dwar li ma' eh, misuri rridu jieħdu bl-applikazzjoni ta' miżuri tekniċi partikolari li proċessar ta' data jista' jkun barra mill-ambitu ta' GDPR. Hawnhekk qed nitkellem dwar uh, il-premessa 26 li jgħid li l-GDPR ma japplikax għal data anonima u l-artiklu 11 jippermetti l-kontrollatur eh, jipproċessa taħt kondizjonijiet jekk eh, dana jgħid li ma eh, jipermettix l-informazzjoni dwar id-data. Dana kollu jaqa' taħt ir-riċerka tiegħi hija l-responsabilità konġunta tax-xjenza u tal-industrija biex jiddikjaraw l-state of the art rigward tal-teknoloġija ta' privatezza u engineering u anki l- Um, teknoloġija oħra. Nasab illi il-teknoloġija illa il-bazi ta' riċerka l-20 ta' snin, l-adozzjoni ta' kriterja ġew adottati fil-2016, jiena rajt zieda fl-interess fil-teknoloġija li jżidu il-privatezza u anki fl-avvanz eh, xjentifiku tal-dawn il-teknoloġiji f'kull ma jmur iżjed eh, konferenzi, diskorsi u anki proġetti fil-qasam tal-privatezza Natikom xie eżempji. L-ewwel net l avanz tal-tekniċi tal-anonimizzazzjoni għax dan huwa ta' interess għalija diffiċli biex tikspu fil-dinja fejn għandek kol ma jmur iżet għażla fid-dejta. E, smajna nisimgħu biss fl-aħbarijiet fil-rigward tal-sitwazzjoni fejn hemm naqasijiet u tista' tidentifika s-suġġetti tad-dejta Iżda ix-xjenza għamlet eh, passi l-qoddim fl-aħħar snin jiena qed nitkellem dwar tekniċi ġodda tal animatizzazzjoni mill-2016 il-kollegi tiegħi u jiena qed naraw interess kbir mill-xjenzjati iżda anke mill-kumpaniji li jridu jaħdmu magħna biex napplikaw dan il- il-teknika tal-minimizzar, tal-teknika u anki tal-data u anki eh, tal-anonimizzazzjoni u anki li nużaw dawn it-tekniċi fil-prodotti fil stess. Sfortunatament qed naraw biss it-talba mill-intrapriżi l-kbar, l-SMEs għadhom lura. U nixtieq nara dan l-interess fil-din teknoloġija li għadhom ġodda f'jamanti u naraw li dan għas jaslu għal-SMEs biex jaħdmu fl-imkien ma' riċerkaturi biex ikollhom dawn it-tekniċi. Um, il-rekwiziti tal-GDP eh, qed jiġu diskussi kullimkien qed ikollhom influenza fuq il-topics tal-konferenzi kbar tal-konferenzi kbar tax-xjenza tal eh, frigwa tal-privatezza kulħadd jaf il-teknoloġija tal-blockchain pereżempju dina hija esaċerata wis, eh, eh, kulħadd qed jiddiskutih, um, kulħadd qed jara bħala soluzzjoni għal kull eh, problema u għal kull qasam li mal-i gvern tal-i saħħa iżda l-integrità tiegħu eh, eh, tmur kontra l-drittijiet eh, tal-data u l-privatezza ta' GDPR, il blockchain, dana irrit juża anki il-data safe kif dana jaħdem biex id-drittijiet tal-suġġetti l-informazzjoni tintesa' biex il data tagħhom tiġi mħasra jew tintesam mill kontrollatur tad-data u għalhekk il-kollegi tiegħi proponew fl-aħħar snin xi soluzzjonijiet possibbli biex biex impidlu l-blockchain biex niproponu mezzi ġodda kriptografiċi biex um, il-bloks jimbidlu b'dan il-mod il-sigurezza kif ukoll il-kuxjenza dwar x'qed jiġri fil-GDPR għalkemm hemm xi sfidi hawnhekk biex inbidlu t-test legali biex eh, tkun konformi mal-bżonijiet tal-enġiniera jridu jidaħlu dawn il-tibdiliet fit-teknoloġija u hekk qed jippruvaw jagħmlu fil- eh, fil-noti tiegħi ehm, tal-diskors tiegħi għandi il-link biex taraw il-referenza hawnhekk. Għanna sfidi hawnhekk dan l-sfidi għandhom xasum ma' kull tip ta' stakeholders, l-Aġenziji ta' protezzjoni ta' data, kull qasam anki min ifasal il-liġijiet, jina se nsemmi xie sfidi u eh, jina kontenta nidiskutijom ma'kom meta ta' istaqsu eh, mistoqsijiet għanna bżon ta' ta' miżura tal-standardizzata tal-riski aħna konna ħdimna fuq il- eh, bħalissa maħni xet nużaw l-istess vokabularju, għanna bżon tal-isforzi disciplinarji biex imbidlu l-ħtiġijiet fil-xol tal-inġiniera, għanna nintroduċu l-ħtiġijiet tal-privatezza fil-inġiniering tal-teknoloġija, pal per eżempju l-sprint coding għanna namlu xol interdisciplinarji fuq il-metrics u l-standards biex nevalwaw il-riskju li suġġetti qed jiffaċċaw b'dan il-mod biss jista' jkollna evalwazzjoni armonizzata tad-DPAs kullimkien fl-Ewropa nishtiq naraw kol xi eh, best practices u l-linji gwida mill-DPAs. Eh, il-mandati tal-GDPR eh, fi xi artikli biex neħdu konsiderazzjoni l-state of the art, iżda mux ċar xi kostitwixxi l-state of the art anki għal riċerkaturi. Uh, id-definizzjoni konċiża hija nieqsa. U dina twassal biex li state of the art jieġi deċiż f'kull każ mill-rati li rridu jiddeċidu fuq il-każijiet il każijiet tad dpa Jiena nixtieq li d-DPAs ikunu iżjed proattivi u joħorġu l-linji gwida xiftit mill-DPAs eh, nazzjonali diġà jagħmluh dan iżda hemm biss fuq il-punti frammentati u m'hemmx armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemm biex nappoġġaw il-proċessuri u l-kontrolluri għanna bżon ta' laħjar prassi biex li jistaw jużawhom biex biex ikollhom direzzjoni. Tajjeb li naraw standards internazzjonali għal privatezza u fil-engineering fil-miżuri ta' sikurezza u oħrajn li jiġu deċiżi mill-stakeholders u l l-ġerkaturi eh, f'dan il-qasam. Għanna eżempju fil-gwad ta' kif nistaw nistabilixu l prassi. Dan jista' jkun palmanna eh, flajpen fil- fil-dizin tal-privatezza. U ma bdew eh, kontest eh, biex jaraw l prassi fil-flaps tal-saxħa u jiena t-nistenna r rizultati ta' ta' kollu għax naħsbu illi għandhom son tal-laħjar prassi f'dan qasam u fl-axħar. Sen semmi rwol u l-sfidi għal min ifassal li liġiet minn naħa ta' riċerka fil-gwar tal-innovazzjoni teknika u l-sigurezza tad data għax rajt f'xi diversi stati membri l-inizjattivi leġislativi biex nadottaw leġlazzjoni stress ġdida fil-gwar tal-IT u l-użu ħażin tal- data fil tal tal-ċiberkriminalità mill-użu tal-IT għall-prohibizjoni tal-data linkage fil tal-data għall ajnuna dan l-axar ġi introdott mill-DPS fil ġermania eh, fuq it-talba tal-gvern. Xtaqu li kollom liġi penali fej jiprobiċu il-data linkage tal-data medika. Dan jagħmel is-sens ma l-ewwel daqatajn iżda nħeġġeġ min ifassal il-politika biex jaħsbu dwar ir-riski illi dawn dawn ir-riski ikollhom, ir-riski li jiġu. Mada kollu għax li kollu bżon il-libertà biex tattakka il-sistemi, il-sistemi biex issib il-vulnerabilità tal-sistemi tal-IT. U anki fil-privatezza, per eżempju, għandi eżempju dal-waqt sani għaf. Il-kollegi saru jafu li ħafna riċerkaturi ġermaniżi sabu illi il data il um, id-data epigenetika um, tippermetti l-identifikazzjoni ta' data anke ma' żmien aħna ħdibna mal-ċentru tar ta' riċerka fuq il-kanċer u fuq databases enormi biex niskopru dan il-rizultat. U minnajr aċċess għad-data għatma konna nsiru nafu dwar dan il-riskju li ħatma jaf dwaru. Bekk il-reċerkaturi għandhom il-possibilità li jisibu il-riskju ma nix noħon u l-approċ tagħna ta' riċerka b'leġislazzjoni stretta wis. Grazzi ħafna qed nistenna ħerqana għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna, kontribuzzjoni eċċellenti. Um, l-aħħar kellim li sur Brightpot. Uh, membri onorevoli, uh, President, uh, Signori, l-għonet nishtiq nirringrazzjakom tal-istadina biex nipparteċipa f'dan il-din il laqaf fuq GDPR il-lum fi żmien 10 snin um, fl-axħar wasanna fi żmien fejn se jkollna l-qafas legali li tlestit. Um, jiena ili involut mill-2011 l-ewwel bħala uffiċjal fil-Awtorità tal prozzjoni tad-Data u f'dan l-aħħar um, bħala parti mill-kumpanija tal-Kanadiża fejn qed nappoġġaw il-privatezza u konformità tal-privatezza fid-data kif smajtu diversi drabi l-lum, il-GDPR hija leġislazzjoni importanti ħafna għal diversi snin, il-privatezza u l-avvenimenti tal-protezzjoni tad-data jiddiskutu biss il-GDPR u ħafna organizzazzjonijiet qed jaħdmu fis-setturi pubbliċi u privati biex ikollhom livell qoli ta' konformità sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla mhux biss eh, mhux kulħadd um, sar jaf dan fl-aħħar xhur jew um, dan l-aħħar iżda anki fl-aħħar ġemat, qed nisimgħu li kull ma jmur iżir kumpaniji qed jiffaċċaw ir-realtà tal-GDPR u jindunaw li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Konformità mal-GDPR iżjed faċli li tajdu mill-li tagħmlu GDPR dejjem kien uh, maħsub bħala uh, evoluzzjoni u revoluzzjoni anke għall organizzazzjonijiet eh, li jieħdu li kienu jieħdu l-protezzjoni tad-data f'95 anke għalihom sforz hawnhekk eluf tal ftemi ta' proċedimenti qed jiġu reveduti anke hemm diversi ksur tal-protezzjoni tad-data qed jerġgħu jiktbuhom qed jaħdmu mod fiq sadan ħar dak kien xogħol manwali taħt ir-responsabilità ta' persuna waħdanija jew grupp żgħar ta' persuni illi eh, ma kienux dedikati li ħin kollu għal fuq dan il-kwistjonijiet GDPR imbidel il-mod kif jasbu ħafna organizzazzjonijiet u anki bidla fil-kultura fl-opinjoni tiegħi tibdil kulturali huwa grazzi għal għal responsabilità fil-artikli 25 eh, u 34 il-kumpaniji jridu jieħdu l prozzjoni ta' data fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u jridu juru il-konformità eh, mad dispożizzjoni ta' GDPR f'kull livell tal-organizzazzjoni. li tħalli privatezza persuna waħda biss eh, f'kamra żgħira x'imkien fil-kumpanija mhix biżejjed. Il-GDPR eh, wassal għal żvilupp ieħor il-software specializzat kien jeżisti għall-accounting sal-HR Issa anki l uffiċi tal-privatezza jista għandhom il-software tagħhom. Anonimita ilna naħdmu lejn dan il- jina naħsmu għal aħna iżjed mill-50 sena bdejna mill-online databases biex eh, fejn offrejna informazzjoni fil ta' leġislazzjoni għanna iżjed minn 770 um, ehm, liġijiet tal-privatezza kull fid-dinja anki fil ta' soluzzjoni ta' poġġa l-iżvilupp tal-programm konformi ma' privatezza irrispettivament tal ġurisdizzjonijiet li kumpanija taħdem fiha il-GDPR f'moħna ebda soluzzjoni ta' software ġi sviluppat um, fil-gwad ta' reġistru biex bekk jista' jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt biex jidentifikaw ir-riski u anki E, evalwazzjoni biex jużaw l-interessi leġittimi rigward tal-proċessar jek tħares lejn l-GDPR rigward tal-innovazzjoni qed tisfurzana biex u kompetituri tagħna biex noħorġu bidejat tajba biex il-konformità tkun iżjed faċli il-konformità mal-rekwiziti ta' data qatt ma tkun faċli u miex daqshekk ċara laqas naħseb li huwa possibbli 100% peress li l-protezzjoni tad data hija bażi tal-liġi dejjem se jkollhom bżonn evalwazzjoni umana iżda eh, evalwazzjoni a bażi ta' riċerka eh, tista' eh, tista' salvalek ħafna ħin monitoraġġ tal għandna monitoraġġ tal-aħħar sviluppi u anki d-deċiżjonijiet tal-inforzar u anki l-case law il-karti tal-pożizzjoni. Dan jippermettilna biex il-klienti tagħna jistgħu um, jibbenefikaw u bekk jistgħu anki jiddelikaw ħafna mill-konformità l kollegi tagħhom fil-posta xogħol u anki gwidawhom fid-direzzjoni xir mingħajr u hemm anki l-programmi ta' tħarriġ abbażi ta' rekwiżiti tal-liġi fl-aħħar sena zvilupajna ħafna metodoloġiji biex nappoġġaw il-konformità li inkludi l Eh, mod tlesti l-evaluazzjoni tal-impatt. Għal kull reġistru l-organizzazzjonijiet iridu jidentifikaw il-miżuri tekniċi u organizzattivi biex qed jużaw biex jipproċessaw id-data taħt il-kontroll tagħhom. Dana jisforza min ikollu l-proġetti biex jaħsbu dwar il produzzjoni tad-data fil-bidu u bekk ikun hemm il-privatezza permezz tad-disin u l-proċess jagħmilha faċli biex tajt l-istorja tal-protezzjoni tad data wara il-proġett. Kif qed jiżguraw li d-data tiġi protetta miżuri tekniċi bħal pereżempju l-encryption u anki permezz tal-miżuri ta' organizzazzjoni fix-xogħol ta' kuljum tagħhom aħna nikkonsistu ta' organizzazzjonijiet li jridu jieħdu approċċ responsabbli għawnek u aħna eh, kontenti napoġġawhom f'dan ir-rol. Aħna qed naħdmu fuq il-bażi attwali ma' ħafna klijenti tagħna u nafu li l-privatezza b'diżin u responsabilità u mitigazzjoni huma importanti għalihom ukoll ħanurikom xi numri 48% ta' klienti tagħna ħadu sem fil-eżerċizzju ta' benchmarki biex identifikaw eh, xi attivitajiet ta' privatezza x'inhu status tagħhom. Dana u embedded kullimkien fl-organizzazzjoni u jista' jinżamm ma' żmien eh, fil-progress dan ifisser li qed jaħdmu jew eh, sforz għaddej jew mixtieq parti mill-lista ta' xewqiet iżda m'hemmx il-risorsi biex jimplementaw l-attività f'punt partikolari u attività f'xi każijiet attività ma tistax tiġi applikabbli jekk m'intix qed titratta l-minorenni m'hemmx għalfejn jkollok id-data jew il-proċessar tad-data tagħhom. Mela, fil fil biex tintegra l-privatezza fil-operazzjoni ta' kuljum ta' data 23 eh, tal-organizzazzjoni diġa daħlu għal 48% tal-organizzazzjonijiet eh, xogħol għaddej fil-27% tal- hija xi ħaġa mixtieqa 2% biss tajt li mhix applikabbli għalihom. Jekk tħares lejn l-evalwazzjoni tal-impatt tal-privatezza eh, fil-privatezza tal-, -tal, -tal ta' data fil-proġetti tara li ħadd ma jgħid li dan mhux rilevanti 23% boħra jgħid li eh, huwa mixtieq il-37% jgħid diġà implementawa u 40% eh, ehm, qed jaħnu fuqhom. Jekk eh, naraw iżjed lilin minnem iż-żamma tal-inventorju tal-data personali u l-reġistru tal-attività tal proġessar għaddej ukoll 21% eh, tal-organizzazzjoni diġà l istaw 62% għandhom xogħol għaddej u 70% jgħidu li iva rridu nagħmluh imma s'issa ma stajnix 17%. L-organizzazzjonijiet se jibqa' għaddejn fil-proġess għax il-progress għax xaktar xaċ il- dejjem se jkun hemm bżonn li taġġorna ħabbażi tal-29. L-aħħar statistiċi li xtaqt naqsam magħkom iżamma tal-miżuri tal-data personali 62% biss jgħidu li li ma illi qed jaħdmu 17% qed jagħmlu progress. Bħala konklużjoni nixtieq insemmi illi GDPR konformità ma' GDPR mhux dejjem għandek bżonn il-software speċjalizzat għal kontrarju għal organizzazzjonijiet żgħar jew dawk li għandhom l-operazzjonijiet tal-proċessar ċari f'ġurisdizzjonijiet ristretti. Ehm, ġili ehm, eh, m'għandekx bżonn ħafna affarijiet la darba il- il-situazzjoni siriet komplikata b'ħafna ġurisdizzjonijiet, ehm, il-software privat sejjajn kif intqal dan l-aħħar il-25 ta' Mejju huwa l-aħħar tal-bidu tal-GDPR. Dan huwa minnu meta tħares lejn il-firgwat ta' konformità aħna qed nistennew ħerqanin biex nafu mal klijenti tagħna regolaturi u leġislaturi biex intejbu iżjed il-livell tal-konformità u l-protezzjoni tad-data u r-responsabilità. Grazzi għall attenzjoni tagħkom u nistenna ħerqan għal mistoqsijiet tagħkom. Kollegi, se neħdu il-mistoqsijiet tagħkom u l-kontribuzzjonijiet tagħkom jiena nifhem il-President tal-Parlament, Sur Tajani, ġej issa biex jesprimi l-appoġġ tiegħu u xiftit kliem fuq dan is-suġġett kważi wasal milli fimt meta jasal jekk ma jimportax nisanatu il-kelma biex jitkellem. Issa sissa ma wasax, għadu ma wasax. U forsi nistaw neħdu l-ewwel mistoqsija. Sir Spolitis mill-Latvija. Eh, fissiġu 75. Tista' titkellem, Iva, grazzi ħafna, President, u grazzi għal prezentazzjonijiet olistiċi. Għandi xi mistoqsijiet, Signora Marno u Sur Landri. Sur Leandri, l ewel Grazzi tal-li eh, għax smajna dwar dak li għamlet Franza fil-leġislazzjoni ġdida Fl-istess waqt, meta nitkellmu dwar l-isfidi, maħniex qed nitkellmu dwar l-algoritmi, maħniex dan dan ma jaċ bisallum, issa ġejni ukoll fil-kellima ta' qablek smajna li hemm ħafna affarijiet li għadhom lura xi teknoloġija tiżviluppa tant malajr u rċerka ċerka jaħdmu malajr ukoll firgwa tal-arfin, e, hemm xi ħaġa li tista' tissuġġerixxi li aħna leġlaturi nagħmlu għandna bżonn ta' iżjed inġiniera bħala membri tal-Parlament, għandna bżonn ta' iżjed edukazzjoni, edukazzjoni aħjar fl-iskejjel, x'nistgħu nagħmlu iżjed U Frau Manan, Magnus, skużani, inti tkellim dwar dawn l-isfidi bħal riċerka medika u dak li qed jiġri fil-Ġermanja, f'dak li qed iseħħ U bekk da wasanni għal ħsieb li wasanna għal dilemma ta' night watchman fil-liberalizmu um, inti um, qed titlob għal fiduċa waqt li naħa l-oħra eh, qed jitolbu għal iżjed protezzjoni għad-dejta kif nistgħu eh, namalgawhom daw kif nistgħu naċċettawhom it tnejn rajna x'ġara kif nistaw ma narmux x'nistgħu nagħmlu f'rigward ta' dawn il-protezzjoni ta' databases. Grazzi. Questions, I'll take uh, a handful of questions. Uh, Mr. Czech from Slovenia, room uh, in... Uh... Grazie Hafna. Mela, xaħat fil-sidġu 147. Mela, grazzi ħafna jiena naqbel mal-kellim ta' qabli, iżda għanna bżon ta' opinjoni kritiċi anke bħala politiċi jridu nifmu x'qed jiġri fl-ewwel post, jiġifieri napprezza l-approċċ Franċiż il-kwantum huwa ta' eżempju illi huwa konformi mal-artiklu 25 tal-GDPR għax eh, fl-ewwel board, l-ewwel panel, naħseb illi l-kollega Pollak qal illi ma nistax nisforzaw in-nies jużaw xi ħaġa, iżda rridu niżviluppaw l-alternattivi u dini alternattiva eh, waħda minnhom dak li qed jieġri mis-sifox fi Franza eh, qed jiprofaw jifmu l-internet wara l-affarijiet u għanna interface li jiverifika jekk il- jekk eh, xaħġa jemim li jew le kemm id-darba eh, irridu nbidlu niskambjaw din l-informazzjoni aħna pala politiċi irridu nkunu nafu eh, xi tfisser fir-realtà minn immiżar tad-data irridu nkunu konxu tara kollu meta l-industrija tas software tajdinna li għandhom bżonn daqshekk data biex tejbu l-intelligence ehm, l-artificial intelligence, iżda kif intqal mill-Franċiżi, mill-kollega Franċiżi, dina mhix bżonna fil-fatt u fl-SMEs għanna il-housing cooperatives, kooperativi anki agrarji per eżempju. Għanna ninkoraġiċu le kooperativi tal-SMEs illi jumbat ikunu jistaw jifacċaw dawn il-kwistjonijiet um, mod aħjar il-mistoqsija tiegħi għal-rappreżentanta kwant għabbażi tal-esperjenza tiegħek. Eh, inti kif kont tmexxi jew tat direzzjoni lill-internet tal-affarijiet fis-sens tal-minimizzar tad-data? Thank you very much, colleagues, for those two excellent questions. We have another. Grazie ħafna, kollegi. Għanna xi żewġ kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu. Forsi taqblu miegħi illi nieħdu pawża u jiena kuntent ħafna li siħet maħna l-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani li huwa wera interess ħafna fil-ħidma ta' dan il-Komitat, speċjalment fuq il-ħidma tagħna fuq il gdpa u f'dan il-qasam tant importanti għall-Ewropa u xtaq talab illi indirizzakom għal xi ftit minuti. U jiena kontent ħafna li wera dan l-interess. Grazzi ħafna, President, u natik il-kelma. Wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Grazzi President, eżis kollegi mill-Parlament Ewropew u l-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali. Jiena kont jina jgħat hawnhekk biex naħdem magħkom f'din it-tielet sessjoni eh, ta'kom fuq il-protezzjoni tad data. Il-pakket tal-protezzjoni tad data jirrappreżenta moment importanti ħafna illi joħloq qafas b'saħħtu ħafna biex eh, nħarsu id-drittijiet eh, tal-ċittadini tagħna. Eżempju skonti emblematiku għad-dinja kollha. Jiena perswas illi wara dawn is-snin kollha ta' negozjati l-ko leġislaturi sabu bilanċ tajjeb bejn innovazzjoni u protezzjoni ta' privatezza ta' ċittadini. Il-GDPR se tkun fisseħ 10 tim oħra, 25 ta' Mejju sensila waħda ta' regoli għal ċittadini u għal kumpaniji li se tarmonanza il-privatezza ta' ċittadini fin unjoni Ewropea u tagħti wkoll ċertezza legali għall-intraprizi, għall-kumpaniji. Il-kas reċenti ta' Facebook jurina li hemm urġenza biex ikonna kontroll mill-ġdid fuq il-pjattaforma diġitali biex inħarsu l-privatezza tagħna. U kulħadd hemm bżonn jerfaw ir-responsabilità meta juża id-dejta tagħna u kol għal dak li jippubblikaw anki il-fake news u l-kontenut illegali. Il-libertà għandha bżonn timxi it fit ma' responsabilta. Jina kontent ħafna li dan kumitat talab illi jorganizza mill-bidu sa ġunju sensila ta' smieħ ma' partit interessati rilevanti illi se joffri il-komitati bħal Libe, Afko u Jure illi kunem analisi fil-fond tal-iskandlu ta' Facebook, specialment fuq l-impatt potenzjali fuq il-proċess elettorali fl-Europa. Aħna stidinna u kol l-sur Zuckerberg biex jiġi l-parlament, anki eh, l-esperti ta' Facebook għedin naħdmu ħafna biex naslu għal ftejim biex is-sur Zuckerberg jiġi hawnhekk qudiem il-Parlament Ewropew għax nixtiequ nkunu nafu l-sfond storiku ta' Facebook matul Brexit, matul l-aħħar elezzjonijiet u nixtiequ u ukoll għal kampanja elettorali tajba qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019 u l-kooperazzjoni mal parlament Nazzjonali hija kruċali jekk nixtiequ insaħħu id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej tagħna u għalhekk il-kooperazzjoni bejn il-Kumitat Libe u Makom hija kruċali għal futuru importanti li konna poċ b'saħħtu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali huwa importanti wkoll għad-difiża tal-libertà tagħna grazzi ħafna li ġejtu Brussell u grazzi ħafna li ġejtu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. President, nixtieq nirringrazzjak għall appoġġ tiegħek għal dan il-Kumitat u mod partikolari għal din il-leġislazzjoni tal-GDPR mingħajr preċedent. Grazzi ħafna. Is a very good Mr. Is-Sur Marajx, President tajjeb ħafna, grazzi u wasal il-rapporter Is-Sur Albrecht din hija situazzjoni ideali għalina. Grazzi ħafna, President. Ġurnata tajba lil kulħadd. So, Colleagues, that's the kind of interruption we quite like in this Din it-tip ta' interruzzjoni ta' ġobna ħafna hawnhekk f'dan il-komitatu kien hemm żewġ mistoqsijiet eċċellenti mill-kollegi. Mela, ħen komplu għaddejjin, mela u ngħaddu l-kelma lil dawn il-kellima is-sur Rajo l-ewwel minn Spanja. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Is-Sinjura Marnaw resqet kustjoni li hija importanti ħafna l-impatt tar-regolament fl-ambitu ta' l-investigazzjoni mod partikolari dik digitali u biometrika. F'Spanja dan huwa suġġett illi suxxita talok għal dibattitu sħiħ u ħafna reazzjonijiet minnaħat ta' setturi tal-medicina quddiem l-ewwel inizjattivi leġislattivi tal-Gvern biex nadattaw eh, il-leġislazzjoni tagħna mar-regolament u kien hemm ukoll kemm dan ir-regolament eh, kien ta' diffikultà u jidher illi le il-premessi huma tajbin imma bħala regolament jilimita il-leġislazzjoni nazzjonali għall eċċezzjonijiet ta' dak li huwa ħafna garanziji u l-Stati membri qegħdin jiżviluppaw il-leġislazzjoni tagħhom imma previżjonijiet li jillimitaw l-attività ta' investigazzjoni b'mod ġenerali u mod partikolari il-biometrika. U għalek aħna nixtiequ nafu ħafna l-impressjoni tar rapporters u l-esperjenzi tal-bqija tal-pajjiżi. Fil-Ġermanja, per eżempju, il-liġi li qed tadatta l-affarijiet għandha eh, premessi speċifiċi fuq il-protezzjoni tad data u l-biometrika u nixtiequ nkunu nafu jekk hemm eżempji oħra biex hekk insiru nafu aħjar din il-kwistjoni. Very much. And... Grazie ħafna. Issa sur kaprira mill pubblika ċeka. Grazie ħafna, President. Fir-Repubblika Ċeka aħna u koll riflettejna fuq din il-kwistjoni għanna xi diffikultajiet, speċjalment fil-bidu, għax ħsibna ma kienx hemm metodoloġija reali u kif se niproċedu għall-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni u bżajna milli nwafqu miżuri ġodda u blajnuna mbagħad tal-konsulenti najdu li huwa diffiċli għal nis li jaħdmu għal rasom, għal SMEs, bil-leġislazzjoni attwali u għalhekk forsi jista' jkun hemm problemi imma jekk nikkonsidraw illi ma tantx knem affarijiet ġodda ma kienx għalfejn nibżaw daqshekk, hemm affarijiet ġodda għaċ-ċittadini iva. U grazzi għal din id-diskussjoni ċittadini bdew jikkonsidraw illi data personali hija xi ħaġa li għandna bżonn nkunu attenti għaliha bħal per eżempju affarijiet oħra personali bħal karta tal-identità u għalhekk aħna u koll rajna li mid din ir-realtà u ċ-ċittadin għandhom bżonn jikkonsidraw illi ma nistgħux niżvelaw hekk kif ġiġi l-identità tagħna u id-data personali tagħna anki fuq Facebook, Google u oħrajn u kif jitrattaw jipproċessaw id-data tagħna. Ovvjament l-istat u koll sat membru hemm bżonn ikun trasparenti għax iċ-ċittadini għandu dritti gawdi mill-ħajja privata tiegħu. Speċjalment għal dak li huwa settur privat, u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw da kollu. u naraw dak illi għedin jgħamlu dawn kien-nies li trattaw id-dejta personali tagħna. Grazzi ħafna ta' attenzjoni tagħkom. Very much, Grazzi lilek. Issa immorru għal kellima fuq il-podium għal replika tagħhom. Nibdow Bissur Leandri. Jena se nibda nitkellem fuq AI, iva se jkollkom bżonn tektar riċerkaturi, imma aħna għandna l-aħjar riċerkaturi, u naħseb illi dak illi nitolbu huwa illi inżommuhom dawn il-ċerkaturi fil-kumpaniji Ewropej u sempliċement għanna bżon noħol u kumpanji valuri etiċi li ħadnu dawn il-valuri etiċi u għek ir-riċerkaturi jaħdmu f'kumpaniji bħal dawn jekk intuhom l-aħjar mod kif jagħmlu il riċerka u jużaw l-aħjar teknoloġija imma jekk bħalna data eh, kumpanija ta' data kbira u tilabu ma' l-AI kull jum għandkom bżonn nikolkom is-servers l-iktar l-infrastruttura kbira biex taħdmu fuq AI, intelligenza artificiali l-lum u għandhom bżon dawn il-databytes biex ikunu jistaw jaħdmu fuqhom u ek għanna nistaw nżommu dawn il-ċerkaturi li soltu imorru għan gruppi kbar bħal Google u oħrajn. Imma fi Franza meta Facebook ta' bidu għal ċentru ta' data u t-tim tiegħu ta' AI imorru Franza e, morru f'ċentru ta' riċerka importanti jieħdu il-15 liktar riċerkatur importanti ipoġġuhom f'Pariġi f'Binja u mbagħad jgħidu jagħmlu l-intelligenza artifiċjali u għalhekk jiġu hawnhekk jieħdu n-nies li aħna edukajna u ħarriċna, dawn riċerkaturi u jpoġġuhom fiċ-ċentru ta' analisi tagħhom biex joħorġu eh, bidejat ta' sbieħ bħal Cambridge Analytica. Walek għalina Iva għanna bżonn illi nofqu ħafna fl-edukazzjoni għanna bżonn nejnu riċerkaturi tagħna u l-inġinieri tagħna biex jaħdmu massimu ta' data u bl-aħjar teknoloġija dan huwa importanti ħafna imma apparti u iktar minn hekk għandna bżonn intuhom dik il-kapaċità biex eh, biex jaħdmu bil-valuri Ewropej. Iċerkaturi ċerkaturi hekk jixtiequ u ma jixtiequ illi jaħdmu għal kumpaniji li ħadnu l-valuri etiċi u l-valuri Ewropej bħal drittijiet tal-bniedem għadin nitkellmu u għalhekk id-drittijiet tal-bniedem mhumiex xejn qegħdin nitkellmu fuq dak illi suppost ikonna id-dritt ingawdu. U aħna qegħdin indaħlu fil-liġi biss stqarrija l fil-GDPR dan huwa ħsib tagħna u importanti ħafna għalina fl-Ewropa li ninvestu f'kumpaniji illi isegu il-liġijiet Ewropej. Dan huwa importanti ħafna x'għandna bżonn ikollna l-aħħar teknoloġija. Imma taħsbux illi jekk impoġġu l-investiment kollu fl-edukazzjoni jkun biżżejjed eh, illi inżommu dan il-ċekaturi f'kumpaniji Ewropej. Iva għanna bżon l-edukazzjoni, iva għanna bżon l-AI, imma għanna bżon investu fil-kumpaniji tagħna jekk eh, dawn il-ċerkaturi jirrispettaw il-valuri tagħna. Issa se nħalli lill kollegi Umbat niġi lura biex nitkellem fuq affarijiet oħra bħal pereżempju riċerka biomedika. Also like the um, like to answer the the watchman. Grazzi, mela biex nirrispondi. Ovvjament, aħna ma neżistux neżistu f'kuntest ukoll bħala riċerkaturi, għanna prinċipi li l-dun magħhom maħħom, għanna l-artiklu 89 għal-rekwiziti tal-riċerka u għalek għal-riċerka tal-IT rridu implementaw anka fuq livell globali, rridu implementaw dak li hemm ukoll mod simili ħafna fil-qasam mediku. Għaliex jekk anka tiftakru wkoll Cambridge Analytica kellhom ukoll aċċess għad-data tal-Facebook. Jiġifieri li ikun hemm board tal-etika li ħares lejn il-proġetti ta' riċerka tagħna li jagħtina l-konsens u anke għall-grupp għall-riċerka Ewropea li jkun hemm uffiċjali li jaħdem magħna u jgħinna anka nipplementaw l-organi ta' privatezza. Jiena nifhem Anka biex norbot ma' mistoqsija li saret minn rappresentant ta' Spanja il-GDPR, rekwiziti ta' dan ir-rekwizit eh, jikun dif diffiċli li anka tikkumpara ma dak illi għanna fil-qasam mediku fej ikun hemm ħafna ħafna data, jrid ikun hemm metodi ta' kif insibu soluzzjoni għal din ir-responsabilità etika u kif il-valuri tal-DPR jistgħu jiġu tradotti biex ir-riċerka tibqa' possibbli. Għaliex tajjeb illi aħna eh, ikonna din it-tip ta' riċerka għal benefiċċju tas-soċjetà tagħna. Ta Umbad biex niddiskrivi dan il-punt, Internet of Things. L-Internet of Things tfisser id-data kollha li inti tirċivi minn min l-oġġett ta' valur. Per eżempju, netatmo. Kumpanija, dan huwa ta' kumpanija. Fejn ikollok oġġett id-dar u li tik eh, informazzjoni fuq it-temp, fuq il-tneġis, eh, imbijaw miljun prodott minnom u jekk inti ikollok dan il-netatmo eh, tkun tista tkun taf kif it-temp U dan jaħdem ukoll ma' netat oħrajn li jista' jkun hemm fil-viċinat. Iġifieri jekk taħseb f'dan il-ġbir ta' dejta hemm żewġ metodi ta' kif jista' jsir dan il-ġbir. L-ewwel ikollok in-netat kollha, l-konsumaturi, it-temperatura tal-kamra, tad-dar, x'inhu jiġri, jekk hux barra jew ġewwa. Mbagħad tista tuża dan l-oġġett biex tara x'inhuma jagħmlu n-nies din il-kamra. Mbagħad biex tkun konforma l GDPR l-ewwel timplementa l-aspett tal-anonimat. Ma jimpurtax ta' minnu l-appartament, l-unika ħaġa li tkun trid huwa it-temp it-temperatura illi għandu dan l-oġġett. U għalhekk ibbażat fuq dan tista' taddi it-temp fitri oħra. Nistaw namlu dan b'numru ta' affarijiet eh, li jorbtu mal-Internet of Things. Per eżempju, A2A fl-Italja, fornitur tal-dawl, tal-elettriku, tal li tintbat per eżempju l-informazzjoni minn Milan u mit-tramuntana tal-Italja u aħna għal din it-tip ta' riċerka. Jekk aħna segwu l-GDPR, ma nkunux nafu minn fejn ġeja l-informazzjoni Għalhekk importanti ħafna li tinħolo tip ta' pjattaforma il-ewwel qabel kollox tagħmel l-anonimat tad-dejta u mbagħad għal konsumaturi kollha eh, fuq livell Ewropew anke fid-dinja nistgħu nagħtu risposti li hemm bżonn mingħajr ma tkun taf minn fejn qed minġija l-informazzjoni xorta żomm dan l-aspett ta' anonimat. Ġifir ma jkunx hemm bżonn li tittieħed id-data personali ta' dak li jkun. Umbagħad għar riċerka biomedika. Naħseb għar. għandi mistoqsija għalikom, ħan milha bil-Franċiż de mistoqsija, xmarriċ namel xi żball, jgħajt il-kellim. Għalina, għalija u għal-kwant, jien għandi mistoqsija għalikom. Aħna għanna inġiniera, għanna riċerkaturi tal-AI u għanna pjattaformi kbar li jibru l-informazzjoni u d-data taħsbu illi l-inġiniera jistaw ikunu jafu jekk ċellola jekk ix eh, għandix kanser jew le mhumiex it-tobba li jridu jagħmlu dan irrid ikun hemm taħlita l-inġiniera, t-tobba, l-ispeċjalisti tal-AI, irri irridu illi flimkien nimpoġġu dan kollu fuq pjattaforma tal-AI u insibu rabtiet bejn l-affarijiet għaliex dikija li tagħmel faħar mill-aħħar l-AI. U jiena ħankun anke aktar onest minn hekk minn tiegħi li ma parti tad-dinja għandha l-aħjar eh, data personali medika eh, fuq l-individwi. L-Europa. Franza għanda l-aħjar data medika eh, disponibli. Il-fat illi eh, din id-data hija waħda anonima ifisser li aħna nistgħu nużaw din it-tip ta' data u mbagħad inkunu nistgħu niġu lura qudiemkom b'data eċċellenti bażata fuq l-AI illi tintuża wkoll mir-riċerkaturi u mit-tobba. Jekk din l-istess data tingħata lil Google titħaddem mod differenti. U dan huwa illum. Dawn huma taħlita kollha li għandna bejn inġiniera tagħna u dawk li proċessaw id-data mod anonimu aħna mbagħad nindirizzawhom lejn search engines u sptarijiet ta' veru biex hekk niggarantixxu illi ħadd ma jerġa' ibih id-data personali tagħkom għal liħ ġifiri u għal dak kollu li intkom għandkom eh, prezzjuż meta intkom tkunu morda għax jekk le it-tfal ta'kom b'disabilità se jkollhom disabilità oħra għax ovvjament ta' sejnx eh, jinfirex fuq id-dejta ta'kom u lek nistgħu nagħmlu intelligenza artifiċjali AI imma mingħajr eh, ma nkunu nafu jekk int jew jien għandix l-influenza huwa sempliċi ħafna li wieħed jipprovaħ dan u għalek hemm ma noqodux inkissru il-GDPR f'kull pajjiż għax jekk naċċeleraw il-mod kif inħarsu l-konsumatur aħna nippermettu l-intelligenza eh, artifiċjali wkoll illi titħaffef u għalhekk aħna aħna nirrispettaw in-nies fl-aġir tagħna. You missed your calling as a politician encourage. Elections next year, right? No. Ready not. <laughs> Depends what party. I shouldn't encourage you. Working next these year. Day, these days, these days. Il-sena diħla nkun qed naħdem jgħid is-Surja Leandri u mux involut f'xi elezzjoni. Mela għanna zewċ mistoqsi toħra jgħid il-President. Nistaw noħduhom issa jew kalla fis-sessjoni li jmiss, pero s-sessjoni li jmiss hija fuq direttiva tal polizija Mela, il żeċ mistoqsijiet. Is-Sur Martin Toledano minn Spanja u Sinjura Vindel minn Spanja. Grazie ħafna, Sur President. U bħala loġika minn dak li aħna qegħdin nisimgħu hawnhekk naslu għal konklużjoni li qegħdin f'proċess. Proċess fejn għana għanna bżon niverifikaw setat importanti ħafna kumpaniji illi għandhom kumulu ta' data li sibu ruħom situazzjoni ta' poter vizavi ċittadini u vizavi l-istati stess tagħhom. L-istorja tal-Europa dejjem hija dik fejn limitaw l-istat membri is-setat tagħhom biex ma jkollhomx data li jistaw Eh, ovvjament jagħmlu ħsar li ċittadini, ma sa għandna kumpaniji privati li għandhom interessi kummerċali mhux biss ta' provvedituri ta' servizz u jistaw jimponu ruhom kontra ċittadini. Għalek jina naqbel ma dak li smajt, ma naħseb li huwa importanti u koll li f'dan il-proċess leġislativ ta' datazzjoni ta' regolament ikonna strument, ikonna odda, od, illi għawnek mill parlament Ewropew naraw inkejlu kif kull pajjiż progressivament se jaddatta leġislazzjoni tiegħu biex ikollu dawn l-istrumenti leġislattivi biex ikun jista' jilqa għal din l-innovazzjoni. Ġifier mill-proġett inizjali sa l-approvazzjoni aħħarija tista' tkun ta' jista' jkun strument tajjeb ħafna biex hekk nanalizzaw jekk tassow hemmx leġislazzjoni tajba bħala svilupp minn regolament. Issa fuq il-qasam mediku u nalaq pala persuna li għanda disabilita jiena mħasseb ħafna illi eh, data tiegħi tista' tiġi użata u mbagħad isservi għal investigazzjoni, ġifiri servizz pubbliku ta' saħħa li għandu sensila sħiħa ta' strumenti għal protezzjoni tal-pazjenti, ġifiri fejn ikun hemm eh, anonimità jista' tkun strument li jkun wieħed tajjeb ħafna u hemm bżonn ikun jesisti wkoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Sinjira Vindel, grazzi ħafna. Jina nixtieq mmur lura għal biomedicina u l-investigazzjoni u l-konsens u l-problemi illi nistaw ikonna fl-iżvilupp ta' dan is-suġġett. Ovjament, l-esistenza ta' kunsens mhux biss li wieħed ikun liberament informat b'mod inekwivoku, imma da jista' koll jinbidel f'ostaklu għall-investigazzjoni biomedika, f'dan il-każ f'Spanja u għalhekk dan eh, jiddependi minn kif iġi proċessati id-data fil-stati membri u meta naraw is-saħħa settur tas saħħa f'pajjiżi għandna liġi tal-2007 kien hemm dekret real ukoll dik is-sena li li tippermetti investigazzjoni u interpretazzjoni ferm iktar ġenerali u wiesa fejn il-pazjent hemm bżonn jagħti l-kunsens tiegħu. Mela, E, dan il-regolament li jiftaħ il-bibin bera, naħseb għanna bżon naraw il-komitati etiċi u nifacilitaw l-izvilupp tal-investigazzjoni u għalek jekk dak li nixtieq u huwa settur saħallem il-perspettiva tiegħi laqas biss jeżisti e, fil-GDPR. U għalek ma tantx naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Arno illi ma tafx jekk dawn jistgħu jkunu soluzzjonijiet Eżis kollegi, aħna edina hawnhekk fil-proċess leġislattiv u bil-ħidma tal-proġett li għandna fil-liġi Spanjola qed ukoll inresqu emendi u għal daqstant aħna għandna bżonn ma naġlux ħafna. Aħna favur eh, li konna liġi ġdida u jekk din il-liġi ġdida u l-prassi kostanti la soluzzjoni għal dan qasam. Grazzi. Thank you. Um, starting with Mr. Grazzi ħafna. Mela, nisimaw risposti, nisimaw kellim. Grazzi ħafna lil kulħadd ta' dawn il-mistoqsijiet. Mela, ħanibda dwar il-punt tar-riċerka medika hemm xi affarijiet fejn il-premessi il tal-GDPR jistgħu jkunu utli. Kemm fuq il-kwistjoni tal-ambitu tal-riċerka kif ukoll fejn jaqsam il-konsens eh, għattina ta' ċerta flessibilità iġifiri minn flok li naġlu fl leġizlazzjoni ġdida tajjeb li nużaw il-premessi eh, bil-potenzjal tagħhom iktar mill nibdlu dispozizjoni tal-GDPR għax għal-riċerka medika forsi eh, kien stipulat li jistajna ta' konsens iktar wisa. U huwa diffiċli u koll għal persuna eh, li forsi mandiġ daqsek esperienza li tifhem eżattament il-leġizlazzjoni u anka eh, f'każijiet differenti għalhekk naħseb li għal riċerka medika hemm ċerta flessibilità fil-GDPR sakemm din issir b'mod tajjeb, jiġifieri b'mod trasparenti, b'mod etiku. U hemmhekk jinħolqu ċerta diffikultajiet meta, meta nitkellmu eh, fuq intrapriżi ikbar illi mhux dejjem jistgħu jkun illi jkunu etiċi fil-flaġir tagħhom minkejja li forsi jistgħu jkollhom anke bord tal-etika. Rajna u koll riċentament fuq l-interess leġittimu illi kien parti mill-ħidma tagħna. illi iktar ma tkun kbira organizzazzjoni, iktar ikolla responsabilità li tkun konformi eh, ma dawn id-dispożizzjonijiet u għalhekk responsabilità ssir ikbar iktar ma tkun kbira l-kumpanija. Umbat fuq il-leġizlazzjoni nazzjonali u l aspet ta' tracking. Aħna din hija parti mill-ħidma tagħna f'nimiti wkoll u komplu nagħmlu dan ukoll meta dan kollu jkun adottat fuq livell nazzjonali. Issa Edin nistennew il-verżjoni riċenti bil-Franċiż biex nkun nistennew l traduzzjoni wkoll. Grazzi. Il-kelima l-oħrajn jixtiequ jintervjenu. Fil-qossor li xidu nkomplu bis-sessjoni li jmiss. Mela, jiena ħanaqbel ma' Sur Naħseb li jekk naġlu b'leġiżlazzjoni ġdida biex ninkludu anka riċerka medika, naħseb mhux deċiżjoni għalija nkun qegħdin għalġilu ħafna tajjeb illi naraw kif issir l-interpretazzjoni ta' mid-DPAs ta' leġizlazzjoni. Għatem ħafna xi jsir fuq ir-riċerka biomedika u aħna ah, Qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq l-innovazzjoni u għalhekk tajjeb illi naraw soluzzjonijiet oħrajn li mhux nibbażaw ruħna biss fuq il-konsens, ma anka naħdmu fuq il-data anonima, anka pereżempju teknoloġija private learning li taħdem kemm fuq eh, taħdem kemm bl-AI u anka bid-data anonima. Jiġifieri naraw xinu ma soluzzjonijiet l-oħrajn apparti l-kunsens wiesa. Il-perspettiva ta' l-industrija nistaw garantixu li aħna naħdmu fuq id-data anonima meta nibatuha għandkom ġifiri, hemm ħafna modi kif nistaw naħdmu fuq id-data medika mod etiku, nadif u bir-rispett ta' GDPR Issa, meta mbagħad id-dejta immur it-tobba tagħkom, l-isptarijiet, tagħkom, il-persuni jafu minn intkom u jistgħu jtikom l-aħjar kura. Ġifieri dan huwa l-modus operandi illum. Thank you very much. We, thank you. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lil kellima tal-kontribut eċċellenti tagħhom u grazzi lil kollegi u kol ta' din is-sessjoni verament interessanti the next, the final session of the afternoon, which is on the police. Aħħar sessjoni ta' wara nofsinhar li hija fuq il-Police Directive, id-direttiva tal-Pulizija. Jekk joġobhom il-kellima jersu lejn il-podium. Ħafna drabi din it-tieni parti tal-DPP, Data Protection Package, isa tintessa' Pero dan huwa parti importanti mill-pakket u anka l-grupp politiku tiegħi wkoll saq ħafna fuq għadin. U dak iż-żmien kien hemm ħafna nies li kienu kontrija dan il-parti tal-pakket. Dan huwa strument importanti ħafna illi jipprovdi regoli armonizzati tal-proċessar ta' data personali u l-awtoritajiet ta' infissar tal-liġi kemm fuq livell domestiku kif ukoll fid-dawl ta' kooperazzjoni transkonfinali. Għalhekk hija parti importanti tal-pakket naf li kulħadd huwa daqsxejn għajjien, però nittama li nkun nistgħu niffukaw fuq dan il-punt li huwa importanti ħafna il-GDPR kif ukoll Police Directive. Flimkien bħala pakket mela f'din is-sessjoni għandna l sur Christian Wiese Zvanberg, eh, għandna ukoll is-Sur Oliver Oliver Mikol illi huwa il-kap tal-unità tal-ħarsin tad-data minn DG Justice kif ukoll is-Sinjura Maja Schmolzik mill-laqda ta' data minn Berlin. Mela nibdew bl-ewwel kelli missur Vise Zvanberg. Anzi, Aqabe, Iva, Sur Zvanberg, fidejk. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-Komitat u kol tal-li tisilini intervjeni illum dwar din id-direttiva. Din kienet prerequisit sabiex eh, din id-direttiva tkun parti mill leġiżlazzjoni ta' Danimarka f'Mejju tal-2017 biex ikun hemm relazzjoni tajba ukoll mal-Europol. U għalhekk diskrivi daqsxejn fuq l-esperjenza tagħna din id-direttiva. L-ewwel qabel kollox jiena bħala uffiċjal ma sax nitkellem fuq kwistjonijiet politiċi u lanqas fuq kwistjonijiet marbutin ma, um, ma din id-direttiva jekk hux qed toħloq bilanċ tajjeb. Meta tħares lejn l-awtoritajiet ta, tal-forzar tal-liġi u xogħol tagħhom bid-dejta privata jiena naħdem fil-Pulizija tad Danimarka, naħdem ukoll fuq supervizjoni u anka fil-Ministeru tal-Ġustizzja u kont ukoll parti wkoll mill-ewwel sitt xhur ta' negozjati ta' din ta' direttiva taħt il-Presidenza tad Danimarka fl-2012. Illum naħdem f'din l-unità, għandna 11 l-impjegat f'din l-unità u aħna nieħdu ħsieb il-Pulizija tad Danimarka u il-konformità tagħhom mal-regoli tal-ħarsien tad-dejta. Jiena naf illi l-impjegati tiegħi huma jafu x'inhuma responsabiltajiet tagħhom u naħseb il-ħidma tagħhom hija waħda raġunevoli proporzjonata anka minħabba l-fatt li l-uffiċjali ta' pulizija jifmu li l-informazzjoni dejjem għandha tinżamm konfidenzjali anka għal finijiet ta' investigazzjoni u anka biex tiġi mħarsa l-integrità ta' l-individwu. Għalhekk huwa ovvju għalihom illi huma jixtiequ eh, jipproteġu l-opportunitajiet ta' pulizija biex jagħmlu anka x-xogħol tagħhom u anka li jipproteġu dan l-aspett ta' integrità tal-individwu. Ovvjament ukoll min jgħat fil-pulizija wkoll irrit ikun konformi mal leġizlazzjoni l-ġdida. Anka meta ikun hemm bidli sinifikanti fil-liġi, pereżempju l-fornitura tal-informazzjoni fuq il-proċessar ta' data personali illi wkoll taqa' parti mill-ħidma tagħna wkoll li ila parti wkoll mill-ħidma tagħna mill-95. Meta nitkellmu fuq l-infurzar tal-liġi hawnhekk qegħdin inħarsu lejn aspett daqsxejn iktar innovattiv, diffiċli xi kultant tara fejn hemm bżonn li inti tinforma għal iċ-ċittadin, pereżempju Mm, jista' jkun li toħloq diffikultà pereżempju għall-investigazzjoni ta' reat jekk inti tinforma l min qiegħed jiġi investigat illi fil-verità qed jiġi investigat. Allura l-proċess imbagħad jispiċċa jitwal. Eh, diffikultà oħra meta issir din it-tip ta' notifika. U naħseb dan ħajbqa' wkoll suġġetti li ħankomplu niddiskutu fis-snin li ġejjin. Fid-Danimarka Skont id-direttiva aħna nipprovaw inħarsu lejn il-konsiderazzjonijiet kollha naraw kif il-pulizija tipproċessaw ukoll id-data personali, nipprovaw anka nirriklamaw fuq is-sit elettroniku tagħna u anka eh, għanna posters illi jintużaw biex anka jispjegaw iċ-ċittadini x'nu ma drittijiet tagħhom u anka kif jistaw forsi jilmentaw minn kif il-pulizija tkun e, eh, il-proċessat id-data personali tagħhom. Għanna u xi regoli dwar li proċessar ta' data kbira. Hemm ħafna sfidi marbutin ma' din it-tip ta' data. Hemm anka esperjenzi li talimna mill-kollegi tagħna madwar l-Ewropa huwa importanti li aħna nkunu nistaw inleħqu mad-domanda li għanna minnaħta tas soċjetà però l-użu ta' din l-ekkim sejħa big data toħlo sfida kemm fuq il-pulizija u kemm fuq min eh, jgħamil u joħloq lodda li tintuża għal proċessar ta' din id-data. Il-leġilazzjoni llum il-ġurnata titlob il-Pulizija ta' Danimarka illi tiżgura li aħna nkunu konformi mal-regoli tal-ħarsin ta' data u għalhekk iktar qed insibuha faċli li nitkellmu mal-fornituri ta' data tagħna. Pereżempju, konsegwenza oħra illi aħna ħassejna fil-ħidma tagħna b'mod prattiku bħala pulizija hija din meta sara per eżempju li ma regoli huma applikabbli f'ċerta ċirkostanzi. Meta jkollok eżempju ħidma ta' kooperazzjoni Ewropea. Fejn ikun involut anka trasferiment ta' data ma konniex nafu jekk din tkun xufa mal-GDPR jew inkella mad-direttiva tal-pulizija, jrid ikun hemm interpretazzjoni konkreta tar-regoli biex inkunu nafu eżattament għalfejn qegħdin nipproċessaw id-data, kan ħarsu lejn il-finijiet differenti li fejn għandu xaqsam l-użu mill-awtoritajiet ukoll. Allura soluzzjoni jista' jkun illi hija illi l-autoritajiet involuti differenti poġġu bil-qeda jaraw xistaw ikunu risposti prattiċi għal din id-dilemma. Iktar faċli għall autoritajiet iktar faċli kollha ċittadini biex ikunu jafu eżattament x'irid issir. Sur President jina nittama illi dawn l-eżempju l-eżempji kienu utli u anka l-est illi nirrispondi mistoqsijiet anka kumma tekniċi. Grazzi ħafna. Issa, is sur Nikol. Grazzi ħafna, grazzi sur President u kol ta' din l-istedina jiena nishtiq nitkellem fuq tlet elementi. L-ewwel element prinċipali u kol ta' din il leġizzazzjoni l-ġdida illi xi kultant jintesa u nifukaw iktar fuq il-GDPR element ieħor kwistjonijiet importanti mhux ħanidħol fl-artikli kollha, però xi kwistjonijiet importanti fid-direttiva u t-tielet punt fejn qegħdin issa għaliex l-iskadenza tat traspożizzjoni kienet is setta ta' Mejju. Mela fuq l-ewwel parti l-element prinċipali din id-direttiva hija parti minn dan il-pakket tal-ħarsien tad-data flimkien mal-GDPR ġiet adottata fil-Mejju tal-2016 l-iskadenza ta' trasposizzjoni li jiena semmejt kienet is-7 ta' Mejju. Ġifieri f'element prattiku suppost din kellha tkun il 25 ta' Mejju flimkien mal-GDPR. Din hija data illi qegħdin jiffokaw fuqha għaliex qegħdin jaraw dawn iż-żewġ biċċiet ta' leġiżlazzjoni bħala pakkett. Din id-direttiva tir-rimpjazza id-deċiżjoni tal-2008 ġifieri issa qegħdin nerżqu mill-istrument ta' tielet pilastru għal direttiva mill-Parlament Ewropew u l konsell ġifiri dan huwa aspett tal-Trattat tal-Lisbona eh, fejn għandu xasmu regoli li kellna qabel. l-aspetti prinċipali qed jibqgħu li kienu ġifiri livell oli tal-ħarsin ta' data kif qal anka għal sur Vanberg u anka li jkun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar bejn l-istati membri u anka l-awtoritajiet ġudizzjarji. Tilet mira hija l-kooperazzjoni fid-dawl tal-ġlieda kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata fl-Ewropa. L-bidliet huma illi issa tissir kopertura kemm fuq eh, livell lokali u anka fuq livell transkonfinali hemm drittijiet iktar mifruxa, pa' eżempju l-aċċess għad-data. U apparti minnek Hemm punt ieħor importanti ġifieri l-aċċess data soġġett tal ta' min tkun id-data li jkollu aċċess għad-data tiegħu stess. U jekk ikun hemm restrizzjoni fuq din id-data, hemmhekk biss individwi jkollu bżonn imur id-DPA. Hemm ukoll prinċipji ġodda marbuti mal-GDPR, il-prinċipji by design u by default. Tinata u koll il-possibilità li kunem il-valutazzjoni ta' l-impat minnaħa ta' l-autoritajiet, li kunem anka uffiċjal li kun responsabli għall-autoritajiet kompetenti li fal-qorti ikun hemm anka patita data dejta u ikun hemm ukoll l-obbligazzjoni li jinżamm rekord waħda mill-iktar affarijiet diffiċli għal numru ta' awtoritajiet għaliex dan ħajkollu impatt fuq sistema tal-IT. Fuq it-trasferiment internazzjonali il-kanal preferut huwa il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, però jista' jkun hemm anke kooperazzjoni diretta mal-fornituri tad-data u anke taħt kundizzjonijiet partikolari. dan huwa l-element prinċipali, però xtaqt insemmi numru ta' kwistjonijiet speċifiċi importanti li aħna identifikajna wkoll fid-diskussjoni tagħna mal-Istati Membri l-ewwel qabel kollox ħaġa li anka semma il-kellim ta' qabli. Id-direttiva tapplika għall awtoritajiet li huma responsabbli mill prosekuzzjoni ma tapplikax għall awtoritajiet illi huma qed jiffaċilitaw il kompetita tal-infurzar tal-liġi. Din hija xi ħaġa importanti illi nkunu nafu biex tkun taf id-differenza bejn din id-direttiva u l-GDPR element ieħor importanti huwa li kemm din id-direttiva u anke l-GDPR jagħtu l-possibilità li l-istati membri li jkunu l-istess awtoritajiet u din hija xi ħaġa pożittiva. Ħafna stati membri għażu li jkollhom l-istess eh, awtoritajiet taħt iż-żewġ direttivi sissa l-Belġu biss għamel għażla differenti. U b'dan il-mod inkunu qegħdin li kontribwixxu għall element ta' koerenza u konsistenza. Bħalma semmejt hemm ukoll din kwistjoni ta' logs, il records il-diffikultà prinċipali hija kif din staffetwa s-sistema tal-IT li l-istruttura li jkollok u għalhekk għalhekk hemm perjodu ta' tranzizzjoni eh, differenti l-2023 jew anke l-2026 f'ċirkostanzi eċċezzjonali għalfejn eh, eh, per eżempju hemm stati membri li qegħdin jibnu strutturi tal-IT li se jkollhom bżonn eh, skadenza itwal. Mela, bħalma diġa qed mhux qed issir supervizjoni tal-rati u anka ta' dawn l-awtoritajiet ġudizzjarji indipendenti dan jappli għeddin nejdu għal-prosekuturi li għandhom l-istess level ta' dependenza daqs l-imħalfa, l-imħalfin. Per eżempju, xi ħaġa li naraw fl-Italja. Il-setta ta' DPAs hija inqas ma tikkumpara mal-GDPR, pero importanti li din tkun effettiva. Jiġifieri li ikun hemm dawn is-setat investigattivi effettivi. Għalhekk ħafna drabi mill-istati membri qed jintgħażel illi jkun hemm l-istess awtorità. biex b'dan il-mod ikun hemm anke dan l-aspett ta' armonizzazzjoni taħt id-DPA. Importanti xi ħaġa li semmejt ukoll fl-introduzzjoni dan l-aċċess dirett għal min ikun suġġett għad data U dinja tip ta' prassi li ħajkolla timbidel minn dak li għanna bħalissa. Jissa jkun hemm restrizzjoni ta' data, però fondi ma tistax tapplika għal kollox, ma tistax ikun hemm restrizzjoni fuq kollox, ovvja din tista' tkun tentazzjoni illi nimxu b'dan il-mod. Xtaqt infakkar ukoll xi differenzi oħrajn li jeżistu mal-GDPR. ċaġa li semmit ħafna hemm sitt bażijiet legali Hemm differenza oħra li m'hemmx prinċipju ta' trasparenza taħt id-direttiva tal-infurzar tal-liġi, però hemm il-prinċipju ta' proċessar ġust li wkoll japplika b'livelli differenti ta' trasparenza. Hemm ukoll l-aspett tal-anonimat li japplika differenti hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nagħtu iktar flessibilità għal l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi. Apparti minn hekk u kol xi ħaġa li hija speċifika għal din id-direttiva, jiġifieri li d-dejta tit jew titħassar jew inkella t issir reviżjoni perjodika tagħha jekk ikun hemm bżonn li tinżamm id-dejta dan huwa aspett speċifiku li huwa marbut mal l-ambitu speċjali ta' din id-direttiva. Fadalli minuta biz biex nikkonkludi. Nifmu li wara periodu ta' tranzizjoni ta' sentejn fil-Kommissjoni bħal ma minna fil-GDPR kena numru tal-laqat 15 laqa mal-autoritajiet nazzjonali sabiex inħejju l-applikazzjoni tal-pakket tal-ħarsin tad-data kemm il-GDPR u anka din id-direttiva tal forzari tal-liġi ikkontribwejna ukoll u e, nilqaw ukoll l-opinjoni tal-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 għaliex naħseb li saru punti e, rilevanti ħafna bħal per eżempju l-iskadenza u kmandu jinżam eh, għal ma periodu għandu jinżam il-data is-setat ta' DPA, dan kollha huma punti importanti ħafna, dinja opinjoni utli ħafna bħala gwida għall-awtoritajiet. edin qegħdin bħalissa palma qed ħafna mill-istati membri bejħetu joħor nofsom ħajkollhom l-istess strument ta' traspożizzjoni. Tlet stati membri biss għadhom għamlu notifika tagħhom sa issa l-Ġermanja, l islovakkja u l-Litwanja. U bażikament jekk namlu sommarju għanna seba stati membri li qegħdin fil-ħin, ġifri ħajlaħ u mal-iskadenza ta' Mejju, seba li waqgħu l lura lejn ġunju ġifiri, umbat għanna 50% tal-istati membri fejn m'għandniex um, deċiżjoni ċara, per eżempju anka minħabba xi elezzjonijiet li saru f'numru ta' stati membri allura l-proċess issa. Sajdum daqsxejn. Mela dik hija s-sitwazzjoni eżistenti u aħna minħabba u koll li għaw numru ta' rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali din inħedġukom biex taġġu daqsxejn il-proċess ta' trasposizjoni ta' din ir-rettiva. Grazzi ħafna, skużawni jekk domt. Grazzi ħafna, skużawni għax kelli nitlaq biex għal telefonata urġenti. Issa għanna Signora Smolċik għal 10 minuti, grazie ħafna. President, Signori, nishtiq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità illi eh, fej edha unek biex nkellimkom illum fid-daw tal-attivitajiet leġislazzjoni fuq livell nazzjonali, naħseb li huwa verament importanti illi il-livell tal-Unjoni Ewropea jagħtihom eh, xi tip ta' appoġġ u akkompanjament tal-leġislazzjoni li qed isseħħ fuq il-livell nazzjonali għax naħseb il-periklu huwa illi lan tal-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea tiġi majnat minħabba l-użu tal-interess nazzjonali minħabba l-klawżoli tal-flessibilità kif uh, jiena nista nippreżenta biss l-esperjenza tiegħi, però naf li l-esperjenza tiegħi kienet simili għal ħafna ehm, awtoritajiet eh, oħra fil-Ġermanja fil-Berlin il-dan eh, ma ġiex implementat sissa aħna nixtieq nintroduċu l-emendamenti tal- direttivi tal-Pulizija fl-istess mod pal GDPR il-abbozzar tal-liġi ġdida li għanda bekk għanda eh, ikolla elementi tal-liġi tal-Pulizija et eh, attualment tistenna dibattu fil-Parlament eh, f'din liġi l- um, il-data tal-autoritajt pubbliċi jridu jinħadmu kienu biss xi affarijiet pereżempju bħal pal istituzzjoni ta' penitenzjarja għandha ta' għattat leġislazzjoni oħra u aħna maħniex qed noġġezzjonaw għal dan problema, pero l-awtoritajiet tiegħi li minkejja li tlabna diversi darbit ma natax eh, opportunitajiet biex tħares lejn Eh, eh, leġislazzjoni abbozzata ta' emendi eh, fil tal-autoritajiet Ġudizjarji jew tal-pulizija wkoll u nesprimu opinjoni dwar dan. Dik hija problema għax fl-opinjoni tagħna l-amministrazzjoni fil ta' tejja tal-leġislazzjoni mhux dejjem ikollha l-esperti xira u fil-gwatta din l eġitazzjoni meta tkun laqasafu meta se titħol fil-parlament nar l-erba li għaddit rajta l-abbozz tal-liġi fil-gwatta protezzjoni tad-data fil-Berlin il-bira kien hemm fuq dan din liġi fil-kumitat rilevanti fil-parlament ta' Berlin. E, ma kienix bizzejt ħin biex naraw l-leġitazzjoni fil-font. fil font meta ħarisna tajnija daqtajn, hemm xi kwistjonijiet li huma ta', problemi kbar għalina l-artiklu 47 tad-direttiva tal-Pulizija aħna bħala autorità supervizorja għandna jkollna poteri ehm, korrettivi għal ksur mill awtoritajiet tal-Pulizija u tal-ġudikatura anki mill-firgwad tal prozzjoni tad-data. Seta tista' tkun effettiva biss jekk tkun vinkolanti fuq il-kontrollur, jiġifieri jekk tista' tinfurzaħ fil-abbozz tal-liġi tal-protezzjoni tad dejta ta' Berlin dawn il-setat ma ġewx introdotti u kontra il-direttiva tal-polizija għadna naħdmu mal-dispożjonijiet mhux vinkolanti ta' xi oġġezzjonijiet jew difetti stabiliti. L-autoritajiet però mandomx setat vinkolanti biex jitolbu biex l-naqasijiet jintelbu fil-passat rajna li dan kien il-kas kena ħafna snin ta' esperienza b'metodu mhux vinkolanti u rajna li l-autoritajt pubbliċi um, ma, jagħmlux rimedji, ma jagħtux rimedji għal leġizzjonijiet li aħna ressaqna bil-liġi ġodda aħna tlabna l-seta ġodda, l-proposta tagħna kienet li neħdu l-artiklu 47 tnejn. Eh, il-setat li s-sib emmek fil-direttiva tal-Polizija skont il-leġlatur tal-Unjoni Ewropea dan huwa effettiv biex tiġġielet il-ksur tal proċent ta' data. Iżda proposta tagħna ma daħleċ ma tiħiġ in konsultazzjoni ehm, Qed eh, xejmant għal dwar il-fatt li fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea nixtiequ li dan ikun effettiv jekk dan jibqa' l-każ, l-awtorità tiegħi mi se kollha l-setat meħtieġa biex tkun konformi ma' dispożjonijiet taħt l-artiklu 46 wieħed ta' direttiva tal-Pulizija jiġifieri li jagħmlu monitoraġġ l-inforzar tal-applikazzjonijiet taħt id-direttiva. għandna din l-istess problema fuq il-livell nazzjonali u qed nistudjaw sewx qed jagħmlu fuq il-livell nazzjonali dawn ir-regoli mhux sodisfaċenti huma diffiċli li tifhimhom għax dawn il-setat kollettivi dejjem huma suġġett ta', ta revizjoni ġudizzjarja. Id-diffikultà oħra fil-leġislazzjoni hija li memx regoli ta' nfurzar. Anki jekk l-autorità tiegħi jista' jkollha xi setat biex eh, biex tagħti istruzzjonijiet jew titlob xi ħaġa dan mhux possibbli taħt il-GDPR għax m'għandniex mezzi ta' biex tisforza xi ħadd jagħmel xi ħaġa u dana huwa parti mill-GDPR u anke għal direttiva tal-Pulizija f'żewġ oqsma skont il-roadmatch leġislattiv mhuwiex possibbli li kollok xi miżuri fejn tisforza li ċaħtu dana se jiddajje fil-kontenut tal-atti eh, legali tnejn u aħna kritikajnijhom għalhekk l-artiklu 57 tal-direttiva tal-Polizija eh, jatina l-peni U l-mizuri, eh, skont li mandom jiġu definiti, għana ma kienx ma daħħalx fis-seħ bizzejiet fl-opinjoni tagħna. Aħna saqsejna li flimkien mal affiżi kriminali reati kriminali għanna nintroduċu xi affiżi fil kwad tal-akkużi eh, penali għax il-multi eh, se jkunu eh, ta' sanzjoni proporzjonata u tajba fil kwad ta' ksur tal-minna tal-impiegati dan ħagġi introdotti zammen tal-, -tal, -tal Aksur minnaħa tal-proġetti strutturali u anki il-mizuri biex kontrolla eh, l-autoritajiet dana fil-Berlin fil-gwad tal-direttiva tal-Polizija u anki tal-GDPR kienem u kol mistoqsija fil-gwad tal-evaluazzjoni tal-impatt skont dakollu anki jekk isibu illi jista jkunem problema għal interessi legali tal-persuna affettwata anki jekk eh, tal-basaret il-proċessar oriġinali tad-data jista l-istess isseħ qabel ma tiġi konkluża l-evaluazzjoni tal-impatt jekk skont il-liġi il-kontrollur irrid jaġixxi eh, burġenza dawn il-kunċetti huma miftuħin għall-interpretazzjoni. Aħna però naħsbu li ikun possibbli li twetta il-proċessar ta' data anki jekk hemm dubji fil rigward tal-interessi legali tal-persuna. Għalkemm aħna konna għedna li l-iskadenza li natata tal evalwazzjoni tal-impatt hija għada qasira wisq Aħna però ma naħsbux li dan se jkun konformi mal-direttiva tal-Pulizija fil-gwatt ta' trasparenza u l-drittijiet tal-persuni affettwati l leġlatur f'Berlin fatti legali. E, It-tnejn ma sax il-wisa kollha restrizzjonijiet. Meta nitkellmu dwar ir-restrizzjonijiet tan-notifika, rekomendazzjonijiet tagħna ma ma tiħtux in konsiderazzjoni ġili l-persuna affettwata tista' teħu informazzjoni biss wara l-avveniment. U jista' jkun hemm każijiet fejn id-dritt tal-informazzjoni eh, m'hemmx konformità miegħha. Dan ifisser li d-drittijiet il-kontrolli fondamentali qed jispiċċaw null u bla effett Eh, punt importanti għall eh, autorità tal-protezzjoni ta' data tagħna nazda anke ħafna oħra fil-Ġermanja u għas-segwenti eh, intkom tafu kolla illi l-GDPR fih ħafna sfidi ġodda u l-komplikazzjonijiet għal-GDPR għanna bżonn ta' jizit konsultazzjoni għal-kumpaniji, għal-autoritajiet tal-kumpaniji u organizzazzjonijiet oħra u bekk it-tnejn il direttivi tal-Polizija l-GDPR jgħidu li l-autoritajiet għandhom jingħataw ir-risorsi meħtieġa u l-infrastruttura meħtieġa biex ikunu jistaw ikunu konformi ma l-sfidi ġodda. Iżda ħafna autoritajiet supervizorji għadhom il-bot minn dan lan u eh, ħafna mandomx biżejt personal u mandomx mumiex mamra sew. So Iżda sfortunatament dawn ħafna minn dawn l-autoritajiet mhumiex imħejjin u bekk ġili ma niksbux il-fondi meħtieġa. nista' ngħid tal Berlin illi għandna staff eh, motivat sew illi qed jaħdmu sfiq biex implementaw il-regoli ġodda tal-protezzjoni tad-data. Aħna tistennu ħerqanin għal periodu eċitanti qoddimna u flimkien mal-kollegi Ewropej partikolari. et rridu naraw jek nistawx nifacċaw l sfidi u l-nin u dimna permessa l-implementazzjoni tal lat illegali jek nistawx namluħ dan kollu bil-rizorsi li għanna jena għandi dubju dwar dan. Għanna nżommu f'moħna eh, li jek ċirkostanzi ma jpermettunix biex E, e, inwet u l-għaniet tagħna dan jista' jwassal għal noqqas fil-motivazzjoni u anki li n-nies iħossu għamet jaħdmu wisq dak ikun fatali żgur għax kulħadd irid li il-regoli ġodda tal prozzjoni tad-dejta jiġu implementati mod tajb kemm jista' jkun għax dan jaffettwa d-drittijiet fundamentali tal- Eh, fil-proċess ta' data dawn jistaw jiġu salvati fil-ġejjin digitali tagħna jiena ninsabrata għall appoġġ fuq il-livell Ewropew. U bekk dik kienet konklużjoni tiegħi grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Issa l l-kontribuzzjonijiet mill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-ewwel Signora Kosfuli mill-Greċja. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq. Insaqsi mistoqsija li Sur Christian Vizis Schamberg. Għaxu tkellem dwar kwistjoni sensitiva ħafna. Ġviri jiġifieri l-bilanċ xira bejn il-protezzjoni tad-data u s-sigurezza il-pulizija ovvjament tkun tista' taħdem sew u kif suppost u tiġġielet il-kriminalità u anki kriminalità transkonfinali regolament ovvjament diġà fih dispozzjonijiet fil-gwatt tal-minimizzar tal-intrużjoni u miżuri jridu jkunu proporzjonali. Għamilti xi ħaġa f'dan ir-rigward? fil-prassi u tista' taqsam l-esperjenza tiegħek hawnhekk eh, l-Onivri Funzlika mill-Slovenja. Il-war nofsinari tajb li kulħadd grazzi tal-kelma President. Meta nitkellmu dwar id data personali u nistaw nħarsu li l-dritti tal-bnedem fuq naħa waħda u nistaw nużaw nitkelmu anki dwar il-taktika tal-polizija, l-użu tat tattika tal-polizija u t-teknoloġija dejjem e, nifacċaw il-mistoqsija importanti tal-nuqqas ta' fiduċa fondamentali fil-polizija f'xi ftit mill-pajjiżi tagħna l-esperjenza f'dan ir-rigward kienet negattiva u qed nerġgħu narawha Il-kwistjoni, it-tieni kwistjoni importanti ħafna hija l-iskoperta tal-ċiberkriminalità fejn m'hemmx frontieri rispettivament ta' kemm l-Unjoni Ewropea qed tipprova tikkorreġi sitwazzjoni bl-adozzjoni ta' regolamenti l-organizzazzjoni kriminali dejjem ikunu qoddimhom, dejjem isibu xi post fil-paċi fejn jistgħu u l-attivitajiet tagħhom. Ta' min isemmi mbagħad u diġà indirizzat fil-fatt il-kwistjoni tal-kwalifika tal-organizzazzjoni tal-inforzar tal-liġi, il-kwalifiki involuti, il-livell tal-edukazzjoni, il-livell tal-tamir tagħhom u il-personal, il level tal-personal. Eh, dawn huma kwestjoni li huma rilevanti ħafna fil-gwad tal-implementazzjoni tad-direttiva tal-Pulizija. Jekk nitkellmu dwar iċ-ċiberkriminalità, biċċa minna hija tikkonsitrixxi is-ser tad-data personali u li tisra minn kumpaniji eh, fejn u l-karti ta' kreditu u anki li jieħdu d-data frigwat tal-ħajja personali ta' persuna. Nistaw n-waqfu digriti għawnek u regoli, iżda diffiċli illi sib il-limitu xera bejn il-privatezza u l-interessi varji. Nafu li l-informazzjoni għandha xtasa mal-negozju tal-prodotti u li jieħdu valur għalija anki fil-cryptocurrency permess tad-data ħaġa pertinanti oħra fil-gwa tal-prozzjoni tad-dejta u l inforzat tal-liġi u s-sanzjonijiet kriminali hija s-sorveljanza u l-kontroll tal-autoritajiet fil-pulizija u anki dak ġudizzjarji. Umbat pass ieħor dim il-ħazna tal-data. U emmek neġan saqsu minnu responsabli għal dakollu xandu kun il-periodu ta' zamma ta' data min se jeqret se jneħi data u min se jkollu l-kontroll. Xi pajjiżi kif smajna qed jipprovaw jisibu l-mod tagħhom biex jaħmu fuq dan il-kwistjonijiet. Iżda naħseb afas bażiku għandu jingħata mill-Kummissjoni Ewropea fil-proposta taħħa, proposti tagħha għax dawn jista' jiġu komplementati. Issa jekk l-istati membri kollha jippruvaw jsibu modi bil-aġenziji permezz tal-aġenziji tagħhom da żgur se jfisser illi xi stati membri se kollhom jaħdmu fuq attakki rajna attakki fejn kienem is-ser ta' xi dejta minn kumpaniji u l-istati membri bdew jifmu kemm hija importanti din il-kwistjoni nixtieq Grazzi. Maħli se konna żewġ rounds tal-mistoqsijiet se l-mistoqsijiet kollha mbagħad lura lejn il-persuni hawnhekk u mbagħad nikkonkludu. Għanna il-rappresentant fil-Parlament Ewropew mbagħad xi ħadd ieħor qed jindikaw l ħadd vili l opis Lopez għadilar Mela, mistoqsijiet fil-qosor jkoġbok osra. Taqsek għal xi li jixtieq jitkellem m'hemmx round iħor, sinjuri, dan round biss tal-mistoqsijiet. Tajjeb. Mistoqsijiet osra jekk irġobkom. Signora Bonnie. Boni mill-Sur eh, Boni, jina se nitkellem bil-Pollak, nirringrazzjakom. L-ewwel net, grazzi eh, tal-li organizzajtu l-laqa tal-lum. jina ili nafas għal diversi xur eh, biex ikonna laqa bħal din u niddiskutu l-implementazzjoni tal-GDPR u bekk illum jurina illi eh, hemm ħafna problemi iżda anke ħafna opportunitajiet qudiemna. u jurina u koll illi aħna lesti biex nibnu l-fiduċa fid-dinja digitali u l-fiduċa hija essenzjali għall-iżvilupp fil-ġejjeni tagħna. Nixtaq tinsemmi tliet affarijiet hawnhekk. L-ewwel net il-naqasiet il-ġufija istituzzjonali tal-xi stati membri fit-tħejjijiet tagħhom biex jinterpretaw il-regolamenti l-ġodda u il-qawwa tal-istituzzjonijiet nazzjonali li suppost għandhom jinterpretaw dawk ir-regolamenti u jappoġġaw ċittadini u d-dinja kommerċali fl-implementazzjoni tar-regolamenti. Ħafna kelliem hawnhekk uraw li m'hemmx eh, ħadd mu fl-istati membri huwa lest 100% u dak huwa l-messaġġ ewlieni tal llum. It-tieni u eh, kienem diversi kellima li enfasizzaw dan il-punt. ħafna mill-problemi relatati mal-promozzjoni tal-direttiva jew eh, tal-regolament għanna ħafna ċittadini u kumpaniji li għasjafu xinu offert taħħom u li jem bilanċ bejn il-privatezza u uh, Um, in-naħa l-oħra u l-eżekuzzjoni tax-xogħli differenti mill-awtoritajiet differenti fis-sigurtà. Um, din sigurezza suppost hija garantita. Din hija opportunità reviżjoni ta' sitwazzjoni ta' diversi stati membri f'rigward tal-aċċess għal data personali bla ebda restrizzjoni jew regoli u prinċipji li aħna għamilna fid-direttiva meta ngħidu illi Irrid konna lista tal-reati kriminali, aħna nitkellmu dwar l-orti, opinjoni, qabel ma tittieħed deċiżjoni. Issa f'xi pajjiżi l-orti tista' tiġi biss informata ekspost meta aċċess għad-data jenata u f'xi stati membri laqas għandna lista ta' uffizi u reati, il-reati kollha jiġu trattati bl-istess mod aħna nikkonċentraw fuq ir-regolament ewlieni iżajk inħarsu li d-drittijiet ta' ċittadini importanti illi tispjega dawk l-elementi dettaljati tal-kwistjonijiet tal-pulizija fil-kuntest tal-protezzjoni tad-dejta. Għanna nkunu konxi tal-drittijiet tagħna u l-autoritajiet tal-inforzat tal-liġi għandhom ikun jafu x-regoli qed jiġu imposti fuqhom. Eh, rappresentant mill litwania Shouldn't I reasonably short, thank you. Jek joġbok son fil-qosor kem jista' jkun. Grazzi ħafna wara rassinar tajb President u grazzi tal tajtni nil kelma Il-kellima kif ukoll il-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali illum enfasizzaw ċerti aspetti fid-direttiva u fir-regolament Żewġ dokumenti ġifiri regolament u id-direttiva kellom il termini u kondizzjoni tal-proċessar ta' data. Però illum aħna qegħdin dim dilemma bejn istituzzjonijiet tal inforzar tal-liġi u l-attivitajiet tagħhom u dawk li għandhom rwol partit interessati, però eħżina. eh, jistaw ikunu niskriminali li jixtuq jamlu ħsara dannu lil data personali. Jesistu ċerti kondizjonijiet fissati għall-aċċess għal data f'każijiet ta' intelligence kriminali jew eh, prevenzjoni tal-attività kriminali biex ek niprevjenu reati speċifiċi. Jesistu liċijiet nazzjonali illi jiffissaw ir-regoli għal ġbir tad-data. X'imdaqqiet mhumiex bizzed biex din dawn l-attività kriminali ġu identifikati u id-data ma tistax tiġi użata biex tiddefinixxi min kommetta ir-rejat, għalhekk insaqsi. Kemm għalkemm nistgħu naħsnu id-data u aspetti oħra mbagħad nixtieq insemmi huma ir-reati marbutin ma' terrorizmu. It-teknoloġiji tal-informazzjoni jiftħu beraħ opportunitajiet ġodda. Nistaw niksbu informazzjoni preċiża ħafna fuq ir-reati organizzati l-individwi organizzati f'dawn ir-reati dawn nistaw niksbu immedjatament ma taħsbux illi se teżisti problema ta' bilanċ, ta' ekwilibrju bejn l-informazzjoni maħżuna u l-informazzjoni li hemm bżonn tiġi meruda. Natu eżempji, jista' jkun hemm data importanti biex nidentifikaw persuna kriminali li qed tikkometti reati llum imma din id-data nistaw neqerduha għax ir-rejat seħ sninilu kif nistaw niżguraw dan il-bilanċ issa rappresentant tal-Parlament Ġermanis. Grazzi ħafna. Grazzi mill-ġdid ta' mikrofoni li tloġbok il-President. il-kellim ta' qabel jitfa il-mikrofon, jitfa il-mikrofon u issa Is-sur Kölle. Grazzi ħafna President u grazzi tal-kellima għall-informazzjoni li taw. Dak li huwa ċar mid-diskussjoni huwa illi hemm ammont kbir ta' informazzjoni jeżisti rabta mal-GDPR u mill-esperjenza tiegħi li ġifieri nitkellem ma' ċittadini Hemm kunċetti żbaljati fuq l-aġenda u rwol tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta u lekin nkun interessat nisma' il-parametri il-regolatur se juża biex jaġixxi fl-istati membri u l-aġenda wara l-implementazzjoni tal-GDPR u id-diskrezzjoni illi jistaw ikollhom dawn is-superviżuri. u dawk li jaraw il-GDPR bħala xi ħaġa negattiva ħafna qed ipinċu stampa bħalli kieku regolaturi qegħdin lesti jaqbżu fuq l-SMEs. Parti qiesa minn xi aġenda qed jgħidu huma minnaħa tar-regolaturi ta' protezzjoni tad ma naħsibx li huwa l-każ imma hemm bżonn ikollna komunikazzjoni esterna skont ir-regoli li għandhom x'jaqsmu ma l-autoritajiet tesisti din il-komunikazzjoni xi linji gwida u forsi nistgħu niċċaraw iktar l-affarijiet fil ġimat li ġejjin biex hekk eh, inkunu nistgħu kemm jista' jkun eh, naslu biex nattiraw l-opinjoni pubblika l-Onorevoli Lopez Aguilar, grazzi ħafna, President, fil-qosor ħafna xin tkellimt qabel fil-panels l-oħra indirizza il-mistoqsija tiegħi l-sur Mikol DG Justice fuq il-level ta' tlessija ta' preparazzjoni muri mill-istati membri ġifiri rrida li implementaw mal-ewwel direttiva. Miex Police Directive imma għadin nitkellmu hawnhekk fuq il-korpijiet tal-inforzar tal-liġi, kooperazzjoni ġudizzjarja kif ukoll uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fl-Istati membri għal dik li għal protezzjoni tal-privatezza u drittijiet fondamentali. U mhux biss fl-leġislazzjoni domestika, dik nazzjonali ġifiri, imma wkoll meta niġu għal kooperazzjoni transkonfinali u rajna illi f'daw l-aħħar snin kien hemm deteriorazzjoni f'din ir-rida ta' kooperazzjoni bejn l-autorità ġudizzjari u l-uffiċjali jew l-uffiċċji pjuttost tal-prosekutur pubbliku. Olek nixtieq inkun naf kumment, nisma kumment minn naħa tagħkom mill-DG Justice fuq kemm is-sat membri qed juru rida għal dik li hija l-inforzar tal-liġi fis-sitta ta' Mejju waqt li qegħdin nistennew dħul fis-seħ tal-GDPR din id-direttiva diġà daħlet fis-seħ. Naseb eh, dan it-titlu Police Directive eh, hija sempliċi wisq, forsi huwa titlu li mhux suppost ġi użat meta għadna The Directive ħadd ma kien jaf x'inhi saret tassew anonima u għalhekk in-nies bdew isejħula The Police Directive u kulħadd kien eh, jew qed jeġita' ruħu jew jirrabja skont il-partit politiku man menu in-nies taw naqra attenzjoni speċjalment il-Ministri fil-Kunsill li ma tantx oġbitom għax il dispeċini <laughs> ovvjament għax hawnhekk qegħdin rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali, ma suppost ħadd m'għandu bżonn jinterferixxi mal-korp tal-Pulizija, imma din hija l-istorja pjuttost eh, mingħajr sinifikat ta' dawn it-titoli naqra sempliċi iżejjed il-speċini ta' dan l-intervent minn naħa tiegħi mesa il kelma lis-Sinjura Stevens. Thank you, Chair and colleagues. Grazzi ħafna, President u kollegi. Pala ko rapporter fil-Komitati Trajina nifem sow li l-terrorismu l-ħasil tal-flus ma' fenomeni globali li għandna bżonn nittrattawhom fuq livell globali. Il-kriminalità finanzjara ma tirrispettax frontieri nazzjonali, pajjiżi differenti għandhom sanzjonijiet differenti u għandhom iktar riski. U s-settur privat għal daqstant għandu rwol fejn huma eh, uh, taffu għal xi ħut mill- Eh, eġifiri ġifiri par ma trid xekkel dan it-tip ta' xogħol mill-settur privat, ovvjament, imma hm, ehm, tista' tista' tagħmel hekk anki jekk mhux intenzjonalment. Qed nitkellem iktar hawnhekk fuq dejta personali kif taħsbuha intkom. Dan il-panel jemmen illi teżisti ambigwità fuq l-applikazzjoni tal-artiklu 23 tal-GDPR fuq l-interess pubbliku għanna bżon ta' iktar ċarezza u iktar gwida biex nżommu eh, fis-sod sistema eh, ta' kontra il-ħasil tal-flus u t-teddida mit-terrorizmu. Grazzi ħafna spiċajna il-kellima nistaw nsaqsu il-member tal-panel għal-replika tagħhom. Mrs. Svanberg. l ewel is signora Svanberg. Anzi, s-sur Zvamberg. Grazzi ħafna. Nixtieq eh, l-ewwel nirrispondi l-mistoqsija tal-membru mill-Greċja fuq l-esperjenza li kellna bil-ġbir ta' Big Data. Nixtieq ngħid mingħajr tlaqliq illi hemm ċertu numru ta' sfidi sistemi tal-IT tagħna x'imdaqqiet antiki u meta nittrattaw id-data dan it-trattament jitlob iktar appoġġ u għalhekk anki il-logging huwa importanti ħafna meta nużaw l-informazzjoni wkoll elementi importanti fis-sistemi l-ġodda tagħna illi nixtru jew nibnu. Permettu li ngħid illi ovvjament il minn flus la tagħna qudbus u għalhekk aħna għandna bżonn nirċevu iktar investiment biex nibnu s-sistemi li għandna bżonn biex nkunu nistgħu nipproċessaw volumi kbar ta' data dinja sfida prattika sostanzjali. Imma jina nara ukoll bħala parti naturali tal-possibilità l-awtoritajiet biex jużaw il-big data imma ovvjament aħna nabżon nkunu nerħaw responsabilta u nużaw dak li għamilna u kif ipproċessajna u nittama illi din kienet it-tweġiba li kontet tfittex issa nadil l-kelma l-sur Olivier Mikol. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, hemm ħafna mistoqsijiet u forsi aħjar li niġbor xiftit minnhom. Kien hemm bosta mistoqsijiet u nibda bil-mistoqsija ta' Sinjura Smolċik fuq ir-risorsi għal protezzjoni tad data u l-awtoritajiet. Dan huwa obbligu fil-fatt u l-GDPR u il direttiva jgħidu li l-istati membri hemm bżonn jagħtu risorsi neċessarji lill awtoritajiet nazzjonali ġifiri finanzjarji u materjali Din hija xi ħaġa wkoll il-Kummissjoni tkellmet fuq f'komunikazzjoni ta' Jannar li għadda li li lill istati membri biex jagħtu r-risorsi eh, neċessarji lill awtoritajiet tal-proċessar tad-data u din hija xi ħaġa illi aħna ġajna għadnija llum fil-komunikazzjoni, fil-kontribuzzjoni għal summit tal-leaders u koll fej għadnu li dan huwa element importanti ħafna. Din xi bat hemm bżonn u di semmejta diġà li kollhom setat effettivi. biex hekk niżguraw li dawn is-setat effettivi jiġu motija lill-awtoritajiet tad-data, id-DPAs. U għalhekk GDPR għandu lingwaċ iktar stret għax jifissa s-setat mod konċis ħafna, preċis ħafna. U DPAs għandhom firxa sħiħa ta' setat anki jistaw jimponu il-multi. U id-direttiva najdu emson tkun waħda effettiva mbagħad emson tiġi trasposta fil-leġislazzjoni nazzjonali fuq ir-risorsi hemm bżonn li wieħed jgħid li il-Kummissjoni anki jekk stal il-Leġislatur Nazzjonali, Awtoritajiet Nazzjonali li jiżguraw il-DPAs għandhom ir-risorsi neċessarji aħna nippruvaw nikkontribixxu billi nallokaw otijiet li DPAs biex ikunu jistaw jagħmlu outreach liċ ċittadini speċjalment l-SMEs. Publikajna appalt Issa mallu u naraw it-talbiet għal dawn il-grants, għal dawn lotiet. Kienem mistoqsija fuq kif nistaw ninterpretaw numru ta' dispożizzjonijiet għal dak li huwa il-GDPR u d-direttiva fuq l-inforzar tal-liġi u nixtieq hawnhekk nitkellem fuq il-liġi tal fuq ix-xogħol tal-grupp ah, tal-artiklu 29 hemm diġà għaxar linji gwida pubblikati rilevanti għal GDPR huma rilevanti xi ħud ukoll għad direttiva tal-infurzar tal-liġi huma opinjonijiet speċifiċi kif qatt qabel fuq id-direttiva tal-infurzar tal-liġi u hawnhekk norbot mal-mistoqsija minn xi ħadd fuq għalkemm għandna bżonn naħsnu id-dejta u jekk naraw l-opinjoni tal-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 ovvjament memx tweġiba diretta fuq kemm snin għax ta' jiddependi minn natura tad data imma skont din l-opinjoni jesistu prinċipji bħal dik ta' ħtiġa, per esempio wieħed iżom id data biss meta eh, għadhom utli wieħed irid jagħmel distinzjoni di għan xi ħaġa wkoll tad-direttiva tal-imparsal tal-liġi kont qed ngħid distinzjoni uh, bejn kategoriji differenti ta' data u probabbilment il-tul tal-ħasna jiddependi minn natura stess tad data. U għalhekk f'din l-opinjoni ġiet preparata mill-PDAs diġà għandna ħafna tweġibiet. Kien hemm ukoll kwistjoni tal-komunikazzjoni ma din kienet iktar marbuta mal-GDPR u mhux mal-direttiva tal-Pulizija, l-ek msejħa The Police Directive, Hawnhekk għandi bżonn nitkellem fuq il-ħafna fact sheets, eh, linji gwida, jew eh, ħanajdu l iktar brochures publikati mill-Kummissjoni Ewropea u 60 mistoqsijiet u tweġibiet fuq il-GDPR ipprovajna provajna ovvjament traduċuhom fil-lingwi kollha. Għanna brochures speċifikament għal SMEs u brochure u kollha ċittadini u għalhekk sta lill-livell nazzjonali l-awtoritajiet nazzjonali illi jikkontattjaw illi jgħatu din l-informazzjoni li parti interessati u l-ċittadini maħna t-nappoġġaw kemm jista' jkun dawn l eh, l-autoritajiet. Kienem mistoqsija fuq it tlestir preparazzjoni tal-istati membri fuq eh, il-Police Directive. Jiena semmejta fil-qosor fl-intervent inizjali tiegħi. Intkom semmejtu kelkom raġun ukoll l-iskadenza tat trasposizzjoni li kienet is-sitta ta' Mejju bosta każijiet l-istati membri kif kontet nat, najt forsi f'nofs il-każijiet, l-istati membri għadhom l-istess strumenti għat trasposizjoni ta' din id-direttiva biex ikun jistaw il-estu u koll din preparazzjoni għatħur fis seħ tal-GDPR għal ħafna stati membri se tkun 25 ta' Mejju. Dak li nistaw naraw attualment huwa illi grosso modo nistanajt illi nofs l-Stati membri se jkunu jew qed jirrispettaw l-iskadenza. Jew forsi jkunu tard b'xi ftit ġimgħat m'għandek nofs l-Stati membri illi se jaslu tard iktar minn xi ftit ġimgħat jekk ma jħaffux il-proċessi tagħhom u għalhekk in uh, ħeġġeġ rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali f'din is-sala illi ħaffu kemm jista' jkun dan il-proċess għas għax kif għedin ngħidu l fatti li mhux l-istati membri kollha se jkunu lesti fil-ħin jista' jkun li se jkollna frammentazzjoni tal pajzaċ tal-protezzjoni tad-dejta u l-ekwa importanti ħafna illi kollek hemm aħna nkunu indaqs li DPAs kollom il-poteri neċessari u r-risorsi neċessari allokati lilhom biex hekk ukoll ikonna implementazzjoni għalmenu mhux mill-ewwel ġurnata mimmi għalmenu mill-għada. Grazzi. Ja, vielen Dank für die Fragen auch von meiner Seite. Es ging Grazie ħafna. is signora Smolic. Iva, jina kelli mistoqsijiet fuq kemm l-autoritajt ta' supervizjoni komunikaw ta' bejnietom huma mad dinja esterna Issa, fuq l-applikazzjoni ta' direttiva u r-regolament nista' ngħid li aħna għandna skambji ribħafna ħafna mhux biss fuq livell nazzjonali. Ovvjament il-Ġermanja, stat federali għandha sfida addizzjonali ta' awtoritajiet differenti fuq level eh, statali fuq level nazzjonali. Fuq livell Ewropew ukoll kien hemm skambju intensiv ukoll biex niżguraw kemm jista' jkun illi is-sanzjonijiet provduti uh, fil-Police Directive u fil-GDPR jiġu applikati wkoll b'wot uniformi kemm jista' jkun dan għandu bżonn ikun il-każ għax xekle ma naslux għal livell tal armonizzazzjoni u l-autoritajt ta' supervizjoni dan għamluħ ċar nafu s-sew illi dejjem aħna ridna l-indipendenza tagħna, kena l-qabna din l-indipendenza, is-sittini mistoqsija fuq kemm aħna nikkomunikaw mal-pubbliku ġenerali, aħna dan ilna nipprovaw namluħ. Ovvjament ma nistawx nilħu lil kulħadd niddependi mill-fatt l-assoċjazzjonijiet kummerċali u entitajiet oħra jistaw u kol jgħinu biex iwaslu l-informazzjoni, trasmettu l-informazzjoni maħna qed nipprovaw in raznu l-allarmizmu li tinħossu madwarna. Qegħdin nipprovaw niġġieldu dan l-allarmizmu u ngħidu illi mhux f'dik id-data di l-skadenza ta' 25 ta' Mejju se jkun hemm 20 miljun euro f'sanzjonijiet applikati mod ġenerali imma pjuttost illi konem bosta kriterji konsidrati skont is-serjetà tar-reat, il-gravità tar-reat u kemm il-kumpaniji provaw jirrispettaw il-kriterji. Ovvjament jekk qegħdin nitkellmu fuq eh, reati ċkejknin minuri, l-ewwel ikun hemm twissija mhux se jkun hemm multa mal-ewwel, u nittamaw illi hekk nkunu nistgħu insolvu l-affarijiet u bħal qabel se nagħtu importanza l konsultazzjoni u l pariri għax aħna wara kollox ma narawx il-loġika milli nipprovaw uh, paniku kollu u dan il-pakket ġi adottat fuq livell Ewropew ħaġa eċċellenti hekk biss nistgħu niżguraw illi konna tassew protezzjoni tad-dejta bħala dritt ċivili. Kenna niġġieldu għalih dan id-dritt u għalhekk għandna bżonn iżommu sod f'din id-dinja globalizzata u dan qed nipprovaw nagħmluh u nwasslu messaġġ pożittiv. U min-naħa l-oħra u kollha minn ċara illi Dan huwa tfittxija ta' bilanċ għal DPAs għax aħna obbligati illi napplikaw l-odot kollha li għandna f'din il-leġislazzjoni biex hekk ikonna armonizzazzjoni reali jekk ma jkunx hemm deterrenti ġifieri l-multi, allura in-nies dejjem eh, jipprovaw jifframmentaw ir-regoli, l-affarijiet komplu għaddejjin ma jkunx hemm din il-bidla u għalhekk għandna bżonn dawn il-multi u jiġi applikati però mhux mill-bidu net u lanqas għal reati minuri. Kif għat qabel? L-DPAs mandomx l-odot neċessarja l-issa u għalek ovvjament maħnix se nkunu nistaw nilqaw l-menti kollha illi nirċevu. Ġifieri ma nistgħux nitlu fil-fond fihom kollha. Aħna obbligati nifissaw kriterji għalina stess u permezz tal-ima naslu il-każijiet. L-ewwel nett hemm il-kriterji obbligatorji li jiġu mill-Police Directive u mill-GDPR U għal ija eżistu attivitajiet illi għandhom xaqsma l-indikazzjonijiet li nirċevu skont il-kas, ġifiri fejn hemm iktar diffikultajiet, se konna nivalutaw kas b'kas. Fejn hemm bżonn tassew naġixxu. U fejn jesis l-iktar problemi, ovvjament da ma jfissirx illi ma noperawx ukoll fuq uh, eh, basi ta' kampjonarju għaxek li ma nkunux nistaw nirrispettaw l-implementazzjoni. Iva, mbagħad il-fiduċa fil-korp tal-pulizija mhijiex problema biss toqgħod il-pulizija imma wkoll l-amministrazzjoni pubblika wkoll mod ġenerali u nistaw niġildu kontra tek billi nħedġu iktar trasparenza. U ovvjament, illi nimplementaw regoli tal-ħarsin ta' data b'mod serju. Jekk il-pubbliku jkollu informazzjoni dwar xed isir bid-data tagħna, jkun hemm fiduċa li din id-data mhux ħadd intuża b'mod ħażin u ma jistax ikun hemm estensjoni mingħajr kumpens. Tajjeb, mela Jiena mnati għaj nishtiq nirringrazzja l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li naqdu maħna kem dal-ħodu u kem issa l-attendenza ta'kom e, u anka l-kontribut eccellenti ta'kom u anka l-kontribut minna tal-kellima ta'na l-lum kien kien eccellenti naħseb illi jekk qegħdin nagħtu risposta adattata għal livello li ta' din il leġislazzjoni U għalhekk nirringrazzjakom għal darb'oħra. U għalhekk tajjeb illi xi ħadd minnkom is-sur Artemi Rhino mill-Parlament Spanjol sabiex jagħmel xi kummenti biex nagħlqu u nirringrazzjakom għal boħra tal-li inaqadtu magħna. Grazzi. Grazzi lill president tal-Kumitat Libe ta' din l-inizjattiva tajba li tieħdet Fil-25 ta' Mejju, ġifri xorti oħra, sa niftħu kapitlu ġdid fil-ħarsin ta' data fl-Europa. Dan huwa parti minn ħidma twila, mhux biss kombinazzjoni tal-aħħar sentejn jew tal-aħħar l-aħħar ħames snin minn mindu il-Kummissjoni resqet din il-proposta fl-2012 ġifiri. il-25 ta' Mejju saj item proċess il bewetu ieħor ilu għaddejt li ta' 20 sena. Mill-95 il-bidu tal-istorja ta' suċċess tal-Ewropa f'dan il-qasam Lura fi żmien aħna konna għajna minna sfidi ġodda, ma kienx hemm armonizzazzjoni biżejjed fil-leġiżlazzjoni. Kien diffiċli, però kien hemm bżonn illi aħna narmonizzaw l-aspetti ta' anka ta' trasferiment ta' data u redna nkunu konsistenti Pero ma nistawx ninsew jew ninjoraw li dan mexa it fit ma tħassib rilevanti ieħor fil meta tqis ukoll il-bidliet kostituzzjonali legali illi kellna fl-Unjoni Ewropea fl-sena 2000 il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Ewropa li ġiet iffirmata f'Nizza illi kontribwixxi wkoll għal valur legali tal-żviluppi kostituzzjonali oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-fatturi għandhom effett fuq il-proċess kollu u għalhekk il-Komissjoni waslet għal dan l-abbozz fl-2012 illi sa bivetu iħor, ieħor kien hemm bżonn ta' proċess ta' tliet snin oħra wara dibattitu twil. Speċjalment mill-fenomenu fejn il-President Uh, tal-libe, il-professor Lopez Aguiar, uh, kiteb u tkellem fuq kif l-istorja tal-Unjoni Ewropea ma tantx Eh, kella eh, spazi daqshekk intensivi bħal dan il-pakkett tal-protezzjoni tad-data u għalhekk qed nsupponi li jkun hemm pasta ġgant ta' kwalità biex nelbu il-ġufijiet tal-qafas u niżviluppaw dan id-dritt fondamentali fil-Karta Ewropea ta' Dittijiet tal-Bidem fl-artiklu 8 b'strumenti legali illi uraw eh, dawn il-ġufijiet, ġifiri din nitkellmu hawnhekk fuq is-settur tal-Pulizija u fuq is-settur ġudizzjarju u issa ir-regolament jieħu post id-direttiva. Issa, wara ambizzjoni straordinarja biex ikun hemm strateġija ġdida waħda proattiva ta' prevenzjoni b'saħħitha ħafna li tipproponi dan il-qafas effettiv valutazzjoni ta' impatti kif ukoll figura ġdida kif tkellimna ukoll illi se jkollha importanza tas-sow mingħajr preċedent għal dik li għal protezzjoni tad data personali u bl-adozzjoni ta' tisħiħ ta' strateġija ta' ġlida iġifiri biex hekk nistabilixxu sistema eh, ta' sanzjonijiet, sistema ġdida, bis-saħħa wkoll tad DPAs kif ukoll tal-Istati membri imma tal-DPAs għax għandhom is-setup dan il-qasam u aħna Ovvjament kellimna u kol mux ħafna fuq il-mekanizmi ta' armonizzazzjoni fuq livell Ewropew ta' din leġislazzjoni proċedimenti ġodda ta' kooperazzjoni fil-qasam ta' investigazzjonijiet u proċediment ġdid ta' koerenza illi jiggarantixxi minatura stess tiegħu din armonizzazzjoni Ewropea effettiva u dim dan it-tsunami teknoloġiku, drittijiet ġodda, garanziji ġodda, li jinġabru fil-regolament illi jorqtu oqsma differenti u drittijiet konkreti bħal per esempio trasparenza, l-informazzjoni. Huwa ċert illi rajna l-lum bieċar kif eh, ċittadini huma mamħazbin iġifiri regolament ma nesċillu xadu jxejjen dan it-ħassib u da għandu xaqsam mal kif l-istat membri se jadattaw ruħom għal dan il-regolament il-ġdid fid-dawl ta' realtà nazzjonali kif ukoll fl-assimetriji illi se jeżistu fl-ambitu fil-kamp ta' applikazzjoni nazzjonali mħabba l fat dan strument legali ġdid dan ir-regolament. U għalhekk hemm ħafna pajjiżi ħafna li kelmu fuq l-eċezzjonijiet u se jużaw l-eċezzjonijiet fil-regolament posta oqsma. Per eżempju, smajna kif eh, dan jolqot l-età ta' kunsens ta' tfal taħt l-età. Jeżistu, iva tħassib fuq l-interpretazzjoni koerenti u omoġenja tal-regolament għal bżon li negarantixxu l-applikazzjoni effettiva tal-regolament u dan it-ħassib għandu xaqsam ma' l-inforzar ta' sistema ta' sanzjonijiet ekonomiċi li huma previsti fir-regolament illi jolqot ukoll il-proċessar it-trattament ta' data f'bosta setturi u hekk tkellimna fil-panel ta' qabel fil-investigazzjoni, per eżempju l-biomedicina, dan huwa kollu tħassib li l-leġislaturi Ewropej u anke leġislaturi nazzjonali se kollom ikunu attenti ħafna anki għax huma eh, mitlubin jagħtu risposta għal dawn id-dubi għal dawn is-sfidi ġifieri ta' DPAs. Imma wkoll illum tkellimna fuq it-tul eh, fis-seħħ effettiv tar-regolament Tkellimna fuq raġunijiet li jisodisfawna u koll. Għax l-Europa, l-Unjoni Ewropea, b'din il-leġislazzjoni ġdida, se tkompli tkun il-punt ta' referenza f'kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali u l-iktar preċiżament għal dritt ta' data personali u għal privatezza u bla dubju ta' xejn da' siġi traspost fir-realtà ta' kuljum, ġifiri f'intraprizi anka transkonfinali anki dawk tal-Amerika ta' fuq illi se jkunu obbligati wkoll koll ehm, e, jinforzaw il-politika Ewropea anki fuq il-bqija tal-kontinenti madwar id-dinja bl-implementazzjoni ta' liġijiet li huma simili ħafna bħal daw illi aħna se ndaħlu fis-seħħ u għalhekk se jkun hemm universalizzazzjoni ta' dan ir-regolament u għalhekk mhux biss aħna għandna qudiemna liġi Ewropea adattata għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea imma qegħdin quddiem eh, liġi li għandha vokazzjoni universali u din hija xi ħaġa illi għandna bżonn inkunu gburin ħafna biha. Grazzi. Thank you very much. Um, as colleagues are leaving. Grazzi. Is-sur Rajlo Lombardi u anka minħabba li qed jitilqu ċerta kollegi naxtaq tinfakkar ukoll illi fissem il-Parlament Ewropew din kien illum kienet l-ewwel pass u sa jkonna u koll iktar leġizlazzjoni, regolamenta li privacy u għalek importanti li ħna nżomu relazzjoni tajba eh, ma komu kol bħala parlamenti nazjonali meta nħarsu il lejn dawn il-bidġit ta' leġizlazzjoni importanti ħafna. Naħseb illi issa edin Naraw ukoll li l-istati membri mhux ħajlħu u l-iskadenza ta' trasposizjoni u għalhekk hemm ċerta tħassib, però rridu għalhekk eh, nħarsu nejn din eh, is-sitwazzjoni u anka l kummissjoni tieħu azzjoni sabiex ikun hemm implementazzjoni tajba ta' dan il-pakkett intom entuna illum biex navalwaw dan it-ħassib imma kan naraw l-opportunità l-pakkett kollu u kienet u ġurnata utli ħafna għalina għal-Parlament u anka l-Kumitat. U għal darbuħar nirringrazzja b'mod partikolari lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna, grazzi lill kollegi